Buenos días, bonjour, bonjour a tous, a toutes. Good morning everybody, dear colleagues. If you may take your seat. Kollegi, tpoġġu bil-edan, nsellem il-kulħat, eh, l-odwa tajba. Get started. Of course, welcoming everybody around and honored and happy. Nilqa kulħat, jena kontent li għaw din il-laqa eh, tal-komitat, tana għanna xie 38 membri ta' 26 Parlament Nazzjonali minn 19 eh, il-Stat membru. Pajis illi eh, diħel fl-Unjoni Ewropea u wieħed mill-Zona eh, Ekonomika Ewropea. Dana huwa sinjal eccellenti li juri l-interess fil-follow-up tal-suġġetti li se nitkellmu fuq illum. ċoe Is-sitwazzjoni attwali fuq il-programm ta' Stokkolma, kooperazzjoni fil- eh, kwestjoni fil ċivili u kriminali u dik ġudizzjarja fil- eh, u dik tal-pulizija. Wara il-Trattat ta' Lisbona, aħna nafu kollha li mumma l-artikoli tal-taddim, l-artikolu 70, 71, 80, 81, 83, illi jirrigwarda il-kooperazzjoni eh, tal-Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali u il-implementazzjoni tal-zona eh, ta' libertà, ġustizja e sikurezza tal-liġi Ewropea waqt li qed isir. Għal-dastant dan l-iskambju ta' pożizzjonijiet bejn il parlament Nazjonali, il-Parlament Ewropew, u importanti ħafna biex niżviluppaw dan il- din iż-żona ta' sikurtà u l-ġustizzja f'koerenza. B'mod kontrollat demokratikament għax dan huwa wara kollox il- l L-involviment tal-Parlamenti Nazjonali eh, wara kollox huma l-awli li jirrappreżentaw il-ċittadini. Dan din hija l-unika istituzzjoni eletta demokratikament u għal daqstant eh, eh, eh, ġust, u ġust li trattat ta' tħaddin tal-Unjoni Ewropea jitlop illi aħna nintaqaw kull siċur u niddiskutu fuq dawn problemi bħal dawn. Issa għanna unek il- uh, l ospitu eh, illi huwa Sur David Stanton għadu ma wasalx, illi huwa President tal komitat Konġunt tal ġustizja Difiża l-Ugwarjanza, però eh, qabel għadu ma wasalx u qabel ma jiġi nistgħu nibdew nitkellmu fuq il-kooperazzjoni tal-Pulizija qed isir dejjem internazzjonali fil- il-kriminalità trasconfinali meta nitkellmu fuq il- Liġi eh, kriminali Ewropea l-autoritajt tal-infurzar tal-nazjonali eh, eh, għal daqstant għandhom bżon ja iwetqu u liktar kooperazzjoni mill-qrib billi użaw l-iskambju ta' informazzjoni transkonfinali l-SIS u ħafna drabi l-taqsim ta' informazzjoni Eh, pooling ta' risorsi kemm ċentralment eh, kif ukoll Europol fuq livell nazzjonali, dan huwa importanti u dawn huwa kwestjoni importanti u kif il-Parlamenti Nazzjonali u l parlamenti Ewropew jistgħu jiżguraw protezzjoni tal-drittijiet fondamentali ta' ċittadini u anki fuq il-privacy eh, fuq diskussjoniet li rajna dal-aħħar dawn l-aħħar jume ġranet aħna nafu kemm hija importanti il-kooperazzjoni dejjem li tiżdied bej l-autoritajiet forzar u l-Unjoni Ewropea eh, għandu jkollna iktar taqsim ta' informazzjoni bejn n-nies kollha l preżenti hawnhekk se naraw il-proposta li ġiet data mill-Kummissjoni eh, Ewropea f'Marzu li għadda għanna hawnhekk rapporter Eh, mill-Parlament Ewropew, is-sur Dea Temera. Dea Temera. Yes. Grazie ħafna, Sir President. Aziz kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali, tal-Unjoni u tal-Parlament Ewropew. Insellem bat partikolari li Veronique Mathieu li hija l-koordinatur tagħna u l-Cornelia Evans ukoll li kienet rapporter fil-regolament tal-Europol. U b'mod partikolari jina sodisfat ħafna li nista' ngħid li jew rappreżentanti wkoll minn 26 Parlament Nazzjonali u 19 istat membru. Jiena rapporter tal regolament tal-Europol kont rapporter ukoll ta' deċiżjoni tal-Kunsill. L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija l-Europol hija ta' dominju komuni u għalhekk inħolqot permess ta' konvenju fis-26 ta' Ġunju tal-2005 dan huwa l-unika strument disponibbli li kellna dak iż-żmien skont it-Trattat ta' Maastricht. Bilan il-intejbu l-funzjonament tal-Europol ġew ratifikati tres protokolls fis-sena bej snin 2000-2003. Dawn il-protokolls kif tafu daħlu fis-seħħ <clears throat> fid-29 ta' Marzu u 18 ta' April 2007 dan kienet dik il-proċedura twila ħafna u komplikata ferm. L-Europol kien lu bżon strument legali regolatorju effikaċi mens li permettilu ikollu kapacità li reagixxi sabiex iġġielet il-reati kriminalità. Kriminalità li kienet qed issir dejjem u dejjem akbar bis-saħħa ta' tħol fis-saħħa ta' trattat ta' Amsterdam l-Europol. Saret l-uffiċċju tal-Pulizija Ewropea ġiet imbagħad eh, finanzjata mill-Baġit Ewropew. Imbagħad fl-2009 f'April tal-2009 kunsill approva deċiżjoni illi referejt għalija qabel illi permezz tagħha mbagħad inħolqot l-Europol kif nafuha illum. U Isħul fis seħħ ta' Tratat ta' Lisbona mbagħad tal-2009 f'Diċembru 2009 wara kemm jirrikonoxxi l xogħol tal-Ewropa ta' il-fakultà possibilità ta' kodeċiżjoni f'dejn il-Parlament Ewropew artiklu 88 li jgħid illi il-Konsill u l-Parlament jiddeċidu bejniethom l-istruttura, l-funzjonament u l-ambitu kif ukoll il-kompiti tal-Europol u hawnhekk ninsabu llum. Ix-xogħol tal-Europol huwa li nappoġġaw is-servizzi nazzjonali u l-kollaborazzjoni mal-autoritajiet nazzjonali fil-ġida kontra il-kriminalità serja u terrorizmu. L-Europol jiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-autoritajiet f'kooperazzjoni ma' stati membri u jipproponi wkoll analiżi kriminali sabiex jgħin il- Forzi tal-Korpi tal-Pulizija Nazzjonali sabiex jinexxilhom jagħmlu u jtemmu l kooperazzjoni negozjati transkonfinali. Anke nkunu tafu xi l-kronoloġija preżentazzjoni tal-proposta tal-regolament minn ħadha l-Kummissjoni saret fis-7 ta' Mejju u imbagħad Il-biraħ, il-biraħ stess jiena kif għet saqs il-proposta leġislativa tiegħi li nistgħu inqisuha bħala proposta alternattiva din il-proposta hija bbażata fuq ħafna raġunijiet u prezentajt 130 emendi għal kommissjoni fi 18 ta' Ġunju. Tal-Ulju ħajkun hemm il-proposta eh, tiegħi bħala ħajkun hemm diskussjoni fil-Kumitat Libe u kif għatmela mela danna fid-disa tal-Ulju. Jina nixtieq narafkom li din il-proposta hija magħmula minn 14 il-kapitlu 79. Eh, proposti hemm erba' komitati illi għandhom opinjoni f'dan il-qasam il-budget tal-kontroll budgetarju, tal-impjiegi u tal-affarijiet kostituzzjonali. Dan ir-regolament joffri Eh, no, affarijiet innovattivi minkejja li uħut minnhom jistaw jiġu emendati mir rapporter L-ewwel u l-iktar emenda importanti li nixtieq narafkom biha hija li jiena ma naqbilx mal l-amalgamazzjoni tal ewropol u Sepol. Iġifiri, dak kollu li għandu xieqsa ma' proposta leġislattiva minna ħada kummissjoni fuq din il-fużjoni din l-amalgamazzjoni jiena ippruvajt inneħħija. Neħħejt ukoll il-possibilità li jinħoloq kumitat eżekuttiv. Ma naħsibx illi dan huwa operattiv u naħseb illi anzi huwa ċellula ta' dominju ta' l-Europol. U għalhekk jiena preżentajt bosta emendi bil-għajnuna ta' sur Justin illi qiegħed hawnhekk ukoll bħala supervizur Ewropew tal-data. U l-emenda ressaqtom u kol sabiex insaħħaħ il-wol tal-unitajiet nazzjonali bħala punta kontat mal-Europol u biex forsi nalaq dan din il-parti tad diskors u kom ħafna kol jiena ħriġt b'formula sabiex inkunu nistgħu nkejl nżidu il- l-effiċenza tal-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali sabiex nadattaw l ewropa ma' Lisbona aħna il-regolament qed jgħid illi il-kontroll isir mill-rappreżentanti li ġew eletti b'mod demokratiku mill ċittadini u ġifiri dan il-kontroll parlamentari jinsab kapitlu 9 tar regolament minkejja li xorta sidhom issibu ħafna referenzi għalih matul l-artikli kollha kemm huma. Il-mekkanizmu ta' kontroll tal-attivitajiet tal-Europol minnaħa tal-Parlament Ewropew fl-imkien mal-Parlamenti Nazzjonali jiena fil-proposta alternativa tiegħi qed ngħid li dan il-kontroll għandu jsir permezz ta' ċellula ta' kontroll parlamentari bi struttura speċjalizzata ħafna, żgħira ħafna, magħmula mill-Kumitat kompetenti mill-Parlament Ewropew, ġifiri l-Kumitat Libe, flimkien ma' rappreżentant tal-Kumitat tal-Intern jew eh, simili li teżisti fil-Parlamenti Nazzjonali. U permezz din istruttura ta' kontroll imbagħad dejjem ħad tiġi milquwa din fil-kuntest ta' dan il-Parlament ta' din il-Kamra. Il-Kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew ikunu li laqqa din iċ-ċellula u tkun il-ko-president ikun il-president tal kumitat Libe u rappresentant nazzjonali tal-istat membru illi ikollu il-presidenza f'dak il-waqt. Iġifiri bekk għedin naċċertaw illi kunem dilaqda bej il-Parlament Ewropew u il-Parlamenti Nazzjonali. Issa nixtieq nispjegalkom daqsxejn x'ħajkunu il-kompetenzi speċifiċi ta' dan ta' din iċ-ċellula ta' kontroll skont ir-rapporter. Mela, ħajkun hemm diskussjonijiet u dibattiti tal-rapport annwali tal-attivitajiet tal-Europol u il-programm ta' ħidma annwali u pluriannwali wkoll. Ir-rapport annwali tas-Supervisur Ewropea tal-Protezzjoni tad-Data fuq l-attivitajiet tas supervizjoni tal-Europol, ir-rapport ta' evalwazzjoni li tagħmel il-Kummissjoni kull ħames snin sabiex tanalizza l-effiċenza u l-effikaċja ta' Europol u Uddim din l-istruttura ta' kontroll mbagħad nistgħu wkoll jiġu invitat eh, mistiedna il-kandidati li jkunu mistiedna bħala eh, diretturi eżekuttivi tal-Europol sabiex ikunu mhux biss jgħidu hemmhekk jagħmlu stqarrija ma sabiex ikun hemm diskussjoni, dibattitu fuq il-punti ewlenin. Jistgħu jidru wkoll il-President tal-Amministrazzjoni, Direttur Eżekuttiv, il-Supervizur Ewropew tal- Protezzjoni tad-Data u Kommissjoni Ewropea. Aħna hawnhekk qegħdin inħarsu lejn sistema soda ta' eh, ħarsin tad-data fil-qasam tal-pulizija u ovvjament biex dan isseħħel tkun hemm supervizjoni tas-supervizur. U din din iċ-ċellula għalhekk li tkun hemm Kummissjoni Ewropea wkoll. Il-Parlament u l-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali ħajkunu qegħdin jirċievu l-evalwazzjoni tat-teddidiet, l-analiżi strateġika u rapporti ġenerali tas-sitwazzjoni flimkien mal-miri tal-Europol. U għaziz ħbib, għaziz sur president dan kollu minnaj ma ninsew il-ħaġa essenzjali u bażika ta' illi il-parlament huwa l-autorità budgetarja u koll, b'mod partikolari jirċivi u jiġi prezentat fi sedi parlamentari l-istat ta' previżjonijiet u rapport fuq il-ġestjoni eh, budgetarja u finanzjarja, kif ukoll din iċ-ċellula ta' kontroll parlamentari tkun qed tapprova il-ħatra tal-direttur eżekuttiv kif ukoll tal-budget. Grazzi ħafna tal-li tajtuni dan l-onur li nitkellimkom hawnhekk indirizzakom u lest li wieġeb il-mistoqsijiet. Grazzi Sur Demera. Grazzi. Kif rajna s-situazzjoni eh, nafu xini, eh, din is-sessjoni ta' dal-ħodu se nitkellmu kemm fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja kif ukoll dik tal-pulizija fil-suġġett kriminali, fil-materja kriminali, u dina ħazzomna il-ferodu kollu un bat inkomplu kooperazzjoni fi kwestjonijiet ġudizzjari warra senar un bat fl-aħħar se jkun hemm xi eh, riflessjonijiet fuq eh, kultura eh, legali ġudizjarja Ewropea. Mela għajan ikkonċentraw fuq din l-ewwel parti eh, prezentazzjoni ta' introduzzjoni ġas smajnija u nistaw nisimaw follow-up minn naħa tal-membri l-oħrajn Eh, fil-podium għanna l sur Hani of Chizik, President ta' Sottokomitat tal- eh, Komitat tal-Affarijiet Interni Saħħa u Edukazzjoni tal-House of Lords, u bat se nisimgħu minn sur Peter Hastings, eh, illi huwa kontrollur Ewropew produzzjoni tad-Data, illi jiġi spiss f'dawn il laqgħa tal-Libe, u anki fil-konferenzi parlamentari li se jkonna ma' rappresentanti eh, tal- tal-Parlamenti Nazjonali. Sur eh, Lord Hani of Chiswick. Grazzi, President. Jena verament kontent u onorat li għandi l-opportunità li kontribwixxi fisem uh, Parlament Nazjonali wieħed għal dan id-dibattitu fuq l-Europol u jena nilqa ħafna. Din l inizjattiva taħt il-presidenza tiegħek għax jiena nħossi li f'dan il-qasam illi fih xiftit ta' kompetenza tajnija l-Unjoni Ewropea, però ħafna kompetenza tibqa fidejn eh, l-Istati Nazjonali u ħatibqa fidejn l-Istati Membri f'dan qasam tal-ġustizja kriminali. U essenzjali però illi l-autoritajiet ta' supervizjoni fuq livell nazjonali, ċoħe il-parlamenti nazjonali, jiġu flimkien mal- Eh, autorità ta' supervizjoni tal-Unjoni Ewropea u jitkellmu fuq dawn is-suġġetti eh, eh, u jaħdmu fl imkiena xekk aħna se niprofaw naqsmu din il-materja f'żewġ sezzjonijiet u niprofaw nittrattawhom separatament se jkollna model inkomplut mux komplut. Għal daqstan din tajba li din inizjattiva li ħadċi ftit snin ilu li konna uh, dawn il-qat regolari u li namlu uh, li namlu diskussjonijiet operativi. Il- Aħna kellna opportunitajiet, ħafna opportunitajiet neżaminaw eh, l-operat tal-Europol, f'ħafna pubblikazzjonijiet li għamilna rajna xinu l-post tal-Europol fil- eh, fl-istrateġija interna eh, ġenerali tal-Unjoni Ewropea rajna rwol taħħa fil-ħasil tal-flus, fil-trafikar ta' drogi u anki fil-kriminalità ċibernetika. Aħna rajna ħafna eh, li zajna ħafna mix ta' Europol f'dawn il-snin. Dawn l-istħarriġiet li għamilna eh, ħallewna brispet kbir għax xogħol li jsir minnaħat tal-Europol u blarfin illi eh, dejjem hemm iktar rekors minnaħa tal-aġenziji ta' infurzar lejn l-istrumenti u riżorsi tal-Europol għal eh, evalwazzjonijiet u analiżi tal-intelligence li huma jagħtu eh, għal teams ta' investigazzjoni konġunta li ħarsu lejn ċerti speċifiċi eh, oqsma ta' kriminalità u li jiżguraw illi l-isforzi tal-Unjoni Ewropea ikunu iktar mis-somma tal-partijiet tal-28 stat membru. <clears throat> U Waqt li il-kriminalità gravi issir dejjem iktar internazzjonali u waqt li il- eh, il-kriminali jihdu vantaġġ, japprofittaw ruħom mill-libertajiet li hemm, aħna narfu illi ah- ah- ah- aħna l-sikurta interna tagħna ma tibdix laqas tintem fil-frontiera. Għal daqstant aħna tajna il-għajna eh, bidejna miftuħa il-proposta li qed tiġi diskussa l-lum u li r-rapporter eh, introduċa eh, qabel eh, ma regolament ġdid post Lisbona li l-Kummissjoni ħarġet f'April u jina fil-Kumitat tiegħi reċentement irrakkomandajna l gvern tagħna illi għandhom jażlu li jagħmlu opt-in f'dan ir-regolament Eh, fil-periodu ta' tliet xhur li għandhom biex eh, eh, għattibdil ta' trattat ta' Lisbona għandhom tieqa ta' tliet xhur biex jaċċettaw jew ma jaċċettawx. U aħna il-għajna b'mod partikolari fil-kontest tal-iżvilupp kontinwu tal-Europa l deċiżjoni li saret din sena illi ikun hemm ċentru ta' kriminalità ċibernetika fl-Europol meta wieħed is il-livell ta' kriminalità u aħna nħoss nħossu li kienet l-aħjar ħaġa u wieħed jagħmel u nħossu li eh, dana għu l-aħjar post illi dan iċ-ċentru għandu jkun fl-Europol. U aħna napoġġaw ukoll il-bżonn illi il-forzi tal-infurzar tal-liġi tal-Unjoni Ewropea li jaqsmu iktar informazzjoni mal-Europol milli jagħmlu fil-passat u li jagħmlu iktar użu u iktar użu bikri tal-koordinazzjoni tax-xogħol tal-ħidma fl-imkien. Bla dubju, eh, u għacħar li se jkun hemm sensibilitajiet fil-sin ta' din it-tip ta' informazzjoni u fuq din se jkollna namlu eżami ta' kalibrazzjoni Eh, meta jiġi eżaminat il-regolament il-ġdid, però jiena inħoss illi eh, huwa għaf fl-interess ġenerali illi dawn eh, illi nelbu dawn is-sensitivitajiet u natu lill-Europol eh, flus iktar korenti ta' informazzjoni illi biħum bat ikunu jistgħu eh, jagħtu stampa eh, iktar preċiża u jiġildu kontru kriminalità. Il-parti principali tal-proposta li kellna xi dubbi fuqha kienet l-idea li tkellem fuqha rapporter eh, tal-fużjoni tal-Europol u ċepol Aħna bħala regola ġenerali eh, naqblu illi sir fużjoni bejn l-aġenziji principali biex eh, eh, nevitaw irdupjar u nevitaw anki eh, eh, eh, biex, biex nevitaw Eh, Però din id-darba ma naqblux u naħseb li dawn id-dubja anki jaqblu magħhom mal-maġġoranza eh, tal-istati membri meta kien hemm diskussjoni fil-Kunsill u anki fil-introduzzjoni tal-rapporter anki fil-Parlament Ewropew hemm xi dubju Għal daqstant jiena għandi l-impressjoni li din il-fużjoni miex se, se timxil qoddim għax il-ministri diġa bħalissa eh, ta'w istruzzjonijiet eh, biex eh, titkompla l-proċedura minna ma sir din il-fużjoni. Ehm, U batem il-supervizjoni ġenerali tal-Europol minnaħa tal-Parlament Ewropew. Jider ċar li fil-kooperazzjoni tal polizija u l-Ġustizja Kriminali kifat fil-bidu dawn huma osma fejn eh, l-elementi ta' eh, kompetenza eh, jitħaltu ma' dawk ta' kompetenza nazjonali jgħatu verament jgħatu vizjoni ħafna iktar kompluta. Eh, u l-Komissjoni irnexxila eh, tamel eh, biċa xogħol tajba. Jiena ħaġa tajba nħoss li huma għażlu li għamlu struttura light illi ikun hemm laqat bħal dili l-lum bħala mudell u mhux jippruvaw jivvintaw struttura iktar komplikata. Jiena nittama li n-negozjati ma jitbedux xwis minn dan il-mudell aħna rridu niżguraw ukoll li supervizjoni tal-Parlament ma tippruvax eh, tikkritika, kontrolla eh, eh, l-operatività ah, l-ebda Parlament Nazjonali mu se jaċċetta dan għal livell nazzjonali u mandiċ dan isir laqas fuq livell Ewropew. U nagħlaq billi nagħmel komment Britanniku. Skont it-Trattat tal-Lisbona il-Gvern Eh, ta' Renjunit għandu eh, għandu dritt li għamel opt-out eh, fil- eh, Eh, mill-deċizjonijiet ta' ġustizja u affarijiet interni eh, mill-Deċembru tal-2014. Eh, aħna għanna evidenza kbira minn avukati, politiċi u aħna ikkonkludejna fi rapport li publikajna april illi il-gvern ma konvinċinix illi għanna namlu opt-out. Aħna qed nistennew il reazzjoni tagħna għal konklużjoni li bħalissa għaddejjin eh, minn diffikultajiet u il-voti il-votazzjonijiet tal-Parlament eh, fi fiż-żewġ rami tal-Parlament tagħna li għandhom jiġu qabel id-deċiżjoni, iġveri għadna ma nafux se jiġri, però aħna ħadna l-idea illi l-Europol illi huwa suġġett li qed niskutu dal-għodu, illi huwa validu ħafna bħala strument fil-ġlida kontra il-kriminalità organizzata biex l-Ingilterra ma tieħux parti. U għal daqstant inħossu li għandha tibqa parti sostanzjali tal-operazzjoni tagħha. Grazzi. Grazzi anki tal-mod kuraġġuż li inti ippreżentajt il-kas tiegħek meta wieħed is li aħna għandna Eh, f'moħna l unicità tal-Renju eh, Unit li hija parti mill- eh, mill-qasam mill-arja ta' libertà, ġustizja u sikurtà. Aħna nafu li dana jista jaffetwa lil danimarka Renju Unit u l-Irlanda fl-aħħar parti tal-blokkar tal-, -blokkar, tal Pero jitkom għamiltu stqarrija biex tifavorixxu dawn eh, l-istrumenti ta' kooperazzjoni e li jirrigwardaw il-gravità ta' eh, tal-kriminalità transkonfinali gravi. Grazzi għal dan u istan għaddu għal eh, tielet prezentazzjoni minn fuq il-podium e li se tkun fidejn sur Hastings bħala supervisur tal-Data Protection Ewropew u għara u bat niftħu il-kamra għad-diskussjoni. U natikom il-regola. Grazie ħafna, President. Jena ħerqan ħafna l-inkompli diskussjonijiet ma' libe u nilqa din l-opportunità biex niltaqaw hawnhekk mal-membri tal-Kumitat Interparlamentari. Nifokaw fuq l-Europol. Jiena nixtieq insemmi l-ewwel qabel kollox li Xogħol operattiv tal-Pulizija huwa fuq il-livell tal-Istati membri. Dan huwa prinċipju essenzjali tal-għada korrenti tal-Unjoni Ewropea. Madanakollu, ix-xogħol operattiv tal-Pulizija kull ma jmur huwa ta' natura transkonfinali. U dan jinvolvi kull ma jmur għal daqstant li kunem hemm skambju ta' informazzjoni strateġika operattiva u frankament anke ħtieġa biex ikun hemm iktar skambju ta' din it-tip ta' informazzjoni. U hemmhekk ir-rwol tal-Europol għandu l-importanza tiegħu. L-Europol huwa entità ta' appoġġ jappoġġa l-iskambju ta' informazzjoni biex jiffaċilita l-infurzar tal-liġi fuq livell tal-istati membri. Il-proposta tal-Kummissjoni madwar l-ewwel ta' April hija li s-saħħaħ ir wol tal-Europol u anke il-ħidmiet tal-Europol u għal daqstant tintroduċu wkoll sensiela ta' tisħiħ tal-protezzjoni tad-dejta dispożizzjonijiet dwarhom. Fl-opinjonijiet tiegħi mill-tmim ta' Mejju aħna jisu li hija pożittiva u ngħidu li protezzjoni tad-dejta pożittiva b'saħħitha hija xaħġa ħaġa li se tejjeb l-approċċ tal-Unjoni Ewropea lej kriminalità gravi. Nixtieq nżid ukoll li sibna ħtieġa biex inkun hemm iktar titjib fil-proposta kif inhi bħalissa. U l-opinjoni tisħaq paġna 34 sa 38 l ta' suġġerimenti. U jiena sodisfat ħafna li qed nisma' li rapporter is-Sur Diaz de Mera sabhom utla ħafna. Dan l-aħħar opinjoni oħra tfaslet u tresqet mill-entità konġunta ta' supervizjoni għal Europol. Din hija entità li ġiet stabilita fid-disajnijiet fuq bażi ta' konvenzjoni bħala ekwivalenti intergovernattiv ta' dak iż-żmien kien hemm il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Il-korp huwa mamul minn rappreżentanti tal-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Protezzjoni tad-Dejta. Jekk taqra l-opinjoni tara jisek li se naqblu fuq il-proposti fuq ċertu punti iva minnu dan imma mbagħad fuq oħrajn hemm bażi komuni u nisħaq fil-bażi komuni fil-żewġ opinjonijiet. L-Europol issa għandha reġim b'saħħtu ta' protezzjoni tad-data u għandha wkoll reputazzjoni tajba għal protezzjoni tad-data. U l-koll naħsbu li dan il-livell m'għandux jitnaqqas blebda mod. Naqblu wkoll fiż-żewġ opinjonijiet li l-proposta tal-Kommissjoni għandha bżonn xi titjib. Fil-fatt jekk tara il-punti kollha li għamilna tara ħafna suġġerimenti li huma simili għal xulxin. U għalhekk b'din il-kapaċità dejjem tiżdied tal-Europol ma rridux innaqsu s-salvagwardi. U f'ċertu postijiet hemm bżonn nisaħħuhom. Wieħed minn dawn l-oqsma huwa l-arkitettura ta' informazzjoni proposta li tistabilixxi iktar flessibilità, probabbli xaġa meħtieġa, imma mbagħad ma tisħaqx li hemm ukoll ħtieġa li inkomplu nispeċifikaw l-anijiet li din id-data tal-pulizija edha tipproċessom, tiġborhom, eċetera. U għalhekk għandek din lan tal limitazzjoni li huwa importanti xorta waħda u frankament fil-prassi kurrenti tal-Europol din nisħuha. Ħriġna b'xi idea tal-daqstant biex naraw kif nistgħu nkomplu dan u nżiduh ukoll mal-flessibilità biex ikun hemm iktar rendiment, iktar prestazzjoni. Eżempju ieħor hija l-ħtieġa għall evalwazzjoni tal-impatt minn qabel qabel ma jkun hemm sistemi ġodda ta' informazzjoni. Din m'għandix biss tkun deċiżjoni, imma tiġi evalwata jekk hemm sogri partikolari, is-sogri jridu jiġu indirizzati u kumpensati, imbagħad f'ħafna każijiet ikun hemm ukoll ambitu għal diskussjoni mal-supervizuri. Fuq supervizjoni. Approċċ olistiku huwa meħtieġ. Dan jeħtieġ li ukoll ikun hemm l-involviment tal-DPAs nazzjonali mill-kompetenzi tagħhom fuq livell nazzjonali, DPA ġifieri l-Awtoritajiet ta' Protezzjoni tad-Data. Għalhekk bħala bażi komuni hemm ukoll l-linjament tal-proposta eventwalment mal-qafas il-ġdid tal-protezzjoni tad-data li huwa attività parallela kbira ħafna u tinvolvi wkoll direttiva u regolament b'ċertu dejat innovativi. Ovvjament dawn għandu jaslu wkoll regoli għal-regolament tal-Europol u koll. Issa, fejn hemm punt di vista differenti, u għek nishtiq nisħaq u nispiega, pala parti minn ħtieġa għal struttura ta' supervizjoni iktar b'saħħitha wasal iż-żmien issa li ngħaddu mill l-approċ tad disajnijiet tal-approċ intergovernattiv għal approċ iktar tal-Unjoni Ewropea biex insaħħu dan ir-rwol ta' supervizjoni mill-istituzzjoni tagħna. Aħna Eh, namlu supervizjoni ta' madwar 50 korp Ewropew u istituzzjonijiet Ewropej għandna s-setat kollha meħtieġa biex dan ix-xogħol nagħmluh u struttura kurrenti għandha riżorsi limitati ħafna, setat limitati ħafna, indipendenza limitata ħafna u għalhekk jiena nilqa il-proposta biex nintroduċu supervizjoni b'saħħitha imma nisħaq li dan jista' jaħdem biss fil-prattika jekk ikun ibbażat fuq kooperazzjoni sfiqa mal-DPAs. U l-proposta tiegħi kif nifhimha jien hija li din għandha tiddaħħal. Għalhekk nissuġġerixxi li nżommu dan ix-xogħol, dan l-approċċ ma nibqgħu niġbdu ħabel wieħed flimkien u nistentikom eżempju prattiku dwar dan. Il-flus ta' data lejn il europol u l-data tmur mill-Europol għall-Istati membri l-Europol qed tiġbor l-informazzjoni kull ma jmur anke minn sorsi oħrajn, eventwalment anke għal minn sorsi privati u meta naraw dan l-approċ kollu olistikament irridu nkun nistgħu nintervjenu kemm fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq livell nazzjonali u jkollna stampa ġenerali biex naraw il-ħidma totali u l-impatt totali li jkollu dan kollu. Meta naslu għal azzjoni ta' nfurzar qabel il-qrati Ewropej u dim il-qrati Ewropej, hemm kompetu ġdid jekk imbagħad ikun hemm inforzar ta' livell nazzjonali, dan jiġi kompetu nazzjonali, imma rridu nsaħħu l-kooperazzjoni sfiqa. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Hastings, konna t-nifukaw fuq Europol u l-sfidi tal-Europol u mod partikolari għall-sfida li hemm għal kooperazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew fis-segwitu ta' dak li ġie mbassar fl-artiklu 88 tal-TFEU tal-Unjoni Ewropea kien hemm reba persuna fil-panel f'dan il-podium li kien mistennija eh, jider li kien weħel f'xi konġestjoni ta' traffiku imma nilqaw issa magħna li d-ditra Neumann fl-aħħar qiegħed magħna u forsi tista' tem din il-preżentazzjoni mbagħad niftħu il-mikrofonu għal diskussjoni. Jirrappreżenta l-kap ta' taqsima tas servizzi ċentrali tal-Europol, jirrappreżenta l-Aġenzija Għanna titkellmu dwar Europol. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Membru tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali, President, l-ewwel nett niskuża ruħi li wasalt fil-ħin eżatt għaliex hija kwalità tal-pulizija li tasal fil-ħin fil-pront u kiku kelli nitlob għal setat koerzivi għall organizzazzjoni tagħna u għalli nejnu l kollegi ta' Brussel bi situazzjoni ta' traffiku li għandhom. Issa, xorta waħda nirringrazzjakom tal-li studentu l-Europol għal din il-laqqa privileġ kbir li qegħdin hawnhekk. Sfortunatament id-direttur ma setax jiġi u għalhekk pjaċir għalija li nitkellem jien minn floku fuq il-Europol fuq l-abbozz tal-bażi legali ġdida. U x'nistennew mill-supervizjoni xirqa parlamentari. Laqat bħal dawn ovvjament huma element importanti ta' din is-supervizjoni. Ġeneralment nista' ngħidilkom li aħna nilqaw l-intenzjoni tal-Kummissjoni li żżid l-effiċjenza operattiva tal-Europol b'qafas regolatorju ġdid. It-tieni, L-abbozz ta' regolament fih ħafna punti innovattivi, għandu struttura differenti. Jiena pal avukat ħfef għalija li nifimha u naqra u anke f'dan ir-rigward hija aktar trasparenti anke għal arrej li ma jkunx tal-qasam. Interessanti li jkonna għafas effettiv li bih nistgħu niprovdu l izzati membri l-aqwa appoġġ operattiv biex niġġieldu il-kriminalità organizzata u terrorizmu hemm ċertu bidliet li jaslu mill-regolament ta' Europol li aħna nilqaw partikolarment. Dan jorbot speċjalment mal-intenzjoni tal-Kummissjoni biex tfassal proposti biex inżidu l-effiċjenza operattiva tagħna. Bekk ikun hemm iktar possibiltajiet tal Europol li tieħu sem f'timijiet konġunti ta' investigazzjoni u din kun bidla fir-ranġamenti ta' komunikazzjoni li għandna mal-awtoritajiet kompetenti li jippermettu fluss aħjar ta' informazzjoni u dan għandu x'jaqsam mal-fluss ta' informazzjoni mill-istati membri direttament tal Europol. U anke li l-possibiltajiet dejjem jiżdiedu biex ikun hemm finanzjamenti għal dawn il-possibiltajiet mill-istati membri mill-budget tal-Europol. Wieħed mill-punt innovattivi u lenin ta' dan l-abbozz huwa dak li aħna teknikament insejħu il-kunċett ta' ġestjoni integrata ta' data. Naħseb li importanti eh, nfemu mill-ġdid l-arkitettura li għanna, li huwa kunċett li huwa ilu maħna 15 sena, nafdawħ imma rridu li l-proċessar tal-informazzjoni u din l-arkitettura tkun konformi mal-żminijiet tal-lum mal ġdida kontra l kriminat Organizzat u terrorizmu. Aħna sibna li t-teddidiet tal-lum mill kriminat Organizzat u terrorizmu huma miktar dinamiċi u internazzjonali fin-natura tagħhom. U l-xirin ta' snin ta' qabel kellek gratola ta' kompartamentalizzazzjoni ta' arranġamenti li internazzjonali li setaw ikunu adattati meta l-Europol kienet titratta teddid bħal trafikar ta' kokaina jew trafikar ta' bnedmin. U setet tindirazzhom iżolatament. Illum qed naffaċċaw iktar gruppi ta' kriminalità organizzata u gruppi terroristiċi li operaw minn dimensjonijiet kriminali differenti. U dan wassanna minn tal-inqas għal konklużjoni li l-limitazzjonijiet artifiċjali li hemm stabiliti mill-qafas legali kurrenti bejn l-informazzjoni li hija maħżuna f'sistemi differenti, per eżempju s-sistema ta' informazzjoni tagħna, il-dokumenti ta' ħidma tagħna ta' analiżi xeklu l-Europol biex tagħmel dawk l-interkonnessjonijiet bejn id-data li tiġi maġbura u maħżuna legalment minn Europol. Għalhekk aħna għandna donna l-impressjoni u anke l-esperjenza li dan ixekkinna milli nwaslu l-appoġġ sħiħ tagħna lill-Istati Membri. Għalhekk aħna tal-fema li din il-proposta ġustament tisħaq fuq is-separazzjoni loġika tad-data skont lan li tiġi proċessata d-data li hemm. bżonn li jkun hemm protezzjoni tad-data, salvagwardja ta' sikurezza tad-data, xirqa għal dik id-data li tiġi proċessata. Elementi ieħor importanti huwa li l-istati membri jibqgħu ikollhom appartenenza u kontroll sħiħ fuq id-data. L-Europol titkompli iżom l-ola livell ta' protezzjoni tad data, aħna gburin li għanna reputazzjoni tajba, li kontinuament qed inkunu konformi ma' waħda mill-iktar reġim ta' protezzjoni tad data ta' kwalinkwa aġenzija tal-Pulizija fl-Ewropa, nżommu magħha u il-prinċipji ta' protezzjoni tad data għandhom jiġi applikati l-proċessar kollha tad data personali fl-Europol tkun xi tkun il-forma strutturali. Dan se jinkiseb bil-ġestjoni ta' informazzjoni integrata dan il-konċett li huwa applikat fil-level tal-Europol. Nistgħu nistennew anke titip għaliex dan il-konċett se iwassal għal simplifikazzjoni tal-proċessi u sistemi tal-informazzjoni. Data se tinħażen darba biss u mhux minn sistemi differenti u konsegwentement ħajkun hemm implementazzjoni aktar effettiva tal-regoli komuni tal-protezzjoni tad-data u kontrolli tad-data. L-użu tal-elementi li joħorġu mill-direttiva tal-protezzjoni tad-data 45-2001 tittiġi diskussa fil-sfond tal-Europol bil-reġim ta' protezzjoni tad-data interalja li ħadmet tajjeb ħafna f'dawn l-aħħar 15 sena. Irridu nkunu żguri li direttivi u l-prinċipji ġenerali tal-protezzjoni tad-data li ġew infasla primarjament għal kontesti differenti għall-infurzar tal-kuntesti mhux tal-infurzar tal-liġi, per eżempju, ikunu jistgħu jirħu mar-rekwiżiti tal-infurzar tal-liġi. Per eżempju, l-setat addizzjonali tal-infurzar jistaw jkollhom implikazzjonijiet enormi għall efficienza u l-operazzjonijiet tal-Europol kieku kellhom jiġu eżerċitati. Ġeneralment, jekk wieħed ikollu l fema li l-arranġamenti attwali huma eżempju għall l-Ewropa, bidliet radikali aħna nemlu li mhumiex neċessarji. Hemm ħafna elementi interessanti oħra, ovvjament, minn din il-proposta, imma jiena nixtieq nisħaq fuq wieħed minnhom. Mistax ngħid wisq, imma dan huwa jitkellem fuq il-fużjoni bejn Sipol u Europol, hemm stati membri li tafu għandhom ċertu ħsieb fuq din il-kwistjoni u dan jaffetwa wkoll il-pożizzjoni tagħna fil-bord ta' ġestjoni tal-manager. Ma nix kommenti oħrajn x'namlu fuq dan preżentament it-tarif tekniku madana kollu huwa mitlub biex jiġi implementat da kwalinkwa soluzzjoni li tinstab u mbagħad iva aħna mbagħad nkun nistgħu nagħtu dan it-tarif. L-iktar punt importanti u dan huwa l-aħħar punt tiegħi huwa fuq is-supervizjoni parlamentari. Aħna nilqaw ħafna il-proposta ta' regolament għal iktar trasparenza u rendi konta minna fuq livell demokratiku, aħna nafu l-qafas kurrenti irrit skambju ta' informazzjoni regolari mal-Parlament Ewropew fuq livelli differenti u aħna frekwentament qed nibnu dan u għandna relazzjonijiet kostruttivi ħafna mal-Parlament u mal-membri parlamentari individwali nilqgħu opportunitajiet bħal dawn biex ninformaw il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali dwar ix-xogħol tagħna. Jekk intom konvinti li dak li jitagħmel Europol huwa ġust, tkunu klinati forsi li tappoġġaw ix-xogħol tagħna parlamentari oħrajn jew viżabi l-elettorat tagħkom. U dan isaħħaħ il-leġittimità demokratika tagħna fajnejn iċ-ċittadini Ewropej. Ġala darba regolament jiġi adottat ikun hemm il-bażi legali għal iktar kooperazzjoni Per eżempju, billi narfu il-Parlament Ewropew u il parlament Nazzjonali dwar aspetti dettaljati ta' xoltana, per eżempju, evalwazzjoni ta' tedit li namlu, analizi strateġika u anke rapporti ta' situazzjonijiet, analizi u studji u anke ftemit li namlu ma' partijiet terzi. Europol tirċivi linji gwidi mill-Parlament Ewropew fuq il-programm multianwali tagħna ta' ħidma biex bekk ikun aktar aħjar u aktar effettiv. Il-Parlament Ewropew ser ikun involut ukoll biex jaħtar il-ġestjoni għolja il-direttur eżekuttiv u l-viċi direttur tal-Europol. U aħna nilqaw ukoll regolament jara fil-possibilità biex ikun hemm aċċess formali għal Parlament Ewropew l-informazzjoni klassifikata tal-Unjoni Ewropea u anke informazzjoni sensittiva mhux klassifikata proċessata permezz tagħna wara li nkunu konkludejna x-xogħol tagħna mal-Parlament Ewropew u wara li nkunu konkludejna arranġament speċjali. U President, dan wassal l-intervent qasir tiegħi għal tmim u żammejt anke mal-ħin allokat għalija u lest nirċievi xi input minn ħatakom. Grazzi. Eh, issa, konna diskussjoni ma qabel permettu li eh, nindirizza fuq ir-regoli li ħajkunu parti minn din id-diskussjoni ħajkolkom il-mikrofonu membri tal-Parlamenti Nazzjonali l-ewwel bi gruppi nejjew tlieta u mbagħad membru tal-Parlament Ewropew biex jevalwa il-punti differenti tal- ġudizzju ta' din il-regolament propost. U anke l-livell tal-kooperazzjoni tal-polizija, din hija in-natura u l għal tar-regolament li ser jiġi tal-Europol mbagħad anke l-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Jiġifieri supervizjoni parlamentari tal-kooperazzjoni tal-Pulizija madwar l-Unjoni Ewropea. Nibdew l-ewwel grupp u ngħaddi l-mikrofonu l-ewwel lis-Sinjura Matej li tirrappreżenta l-Parlament Ungeriż. L-Onorevoli Matrej, is-Sinjura Matrej. Inkjosba. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tista Grazzi ħafna, President. Signori, eżis kollegi, il-Kunsil tal-Europa aċċetta l-programm ta' Stokholma. U l-miri ta' dawn il program issa ġew implementati u s qegħdin naħsbu sejġru wara Stokkolma. Hemm bżonn ta' programm ġdid u għandna bżonn ta' gwida wkoll bin naħa tal-Kunsill tal-Europa li għamel referenza prioritajiet tal-Istati membri għall-Ungarija, per eżempju, l-immigrazzjoni illegali hija importanti ferm, importanti li jkun hemm miżuri effettivi kontrija għaliex immigrazzjoni illegali mill-vantu mix-xlok ħafna drabi tiġi eh, tgħaddi mill-Ungerija mbagħad lejn tinfresh maż-żona Schengen u rajna żieda mill-2008 fil-volum ta' dan ta' dawn l-immigranti fl-2010-2011 kienem bejn zida ta' bejn 30 u 40 fil ta' immigranti illegali. Kienem u koll zida drammatika ta' 150 fil reċentament u koll. Kienem affarijiet pozittivi, per eżempju Frontex u l-Kommissjoni ta' naħbarijiet pozittivi, iżda dan onestament ma tantx inħass fl-Ungerija xaħna ninsabu taħt l-effetti bħalissa ta' migrazzjoni sekundarja. Fl-ewwel tlet xhur rajna zida ta' 658 fil-mija ta' tarbit għal l-istatus ta' refugġjati. Għedin naraw ħafna abbużi wkoll. koll U din hija raġuni għalfejn aħna rridu naħdmu b'mod intensiv mal-Istati membri u l-pajjiżi terzi involuti fir-rapport tal-2012 ta' Frontex fuq il-frontieri esterni tal-art kienet l-Ungerija li aċċettat it-tieni l-ola ammont ta' migranti, aħna kon għedin kunu f'kuntat kostanti ma' l-Austria u ma' Serbia u zidna u koll ambitu ta' kooperazzjoni ma' l-istati membri u pajzi terzi li jiġu affettwati minn din l-immigrazzjoni illegali. Din hija problema fuq livell Ewropew fl-aħħar mill-aħħar għalhekk jgħidu naqdu fl-imkien sabiex niġġilduha. L-Unjoni Ewropea għandha aġenda li tejn lill-Ungerija. L-Ungerija għandha qisu rwol tanġlu kustodju biex ngħidlek f'din l-attività aħna ftaħna uffiċċji, irċivejna uffiċjali minn pajjiżi oħra wkoll sabiex jenuna, jiġifieri għamilna ħafna affarijiet, għamilna ħafna xogħol biex ngħinu niġġieldu din din il-pressjoni tagħna li qed ninsabu fiha taħt l-immigrazzjoni legali u sabiex niġġieldu wkoll il-kriminali involuti. Grazzi. Issa, qabel ma ngħaddi għal membri l-oħra li xtuq jitkellmu nixtieq infakkarkom illi saħdax 11 20 hawnhekk ħajkollna Sinjura Lebajl id-direttur ġenerali tad DG Justice u l-kummissarju Cecilia Malmstrom ħadd tkun magħna wkoll il-kummissarju inkarigata mill-portafol tal-affajt interni ġifri jekk iġobkom żommu daqsxejn ma' ħejn. ngħidu żewġ minuti tlieta li żjed għaliex għandna ħafna nies li jixtiequ jipparteċipaw lil id-diskussjoni. Żommu għaf moħħkom diħel ma qoċċ nuża l-martell biex naqtalkom. Is-Sinjura Kreger li tirrappreżenta l-Parlament Nazzjonali tal-Kroazja. Kjoġbuk, Signora Kreger, fidejk. Dami, gospodom. Ah, excuse me, Mr. Kreger. Sur Kreger, anzi, Sur Kreger, Iva, Iva fil-fat. Grazzi. Kont għat nfittxa ki, jena għemmin, tijara, sibtek. Signori, aħna issa Wasanna biex il-Kroazja tidħol fl-Unjoni Ewropea u fil-fatt f'dawn il-ġranet issa aħna qegħdin napprovaw ċertu liġijiet fil-Parlament tal-Kroazja u f'dan il-qasam propju tal- kooperazzjoni legali u tal-pulizija għadin nitkellmu għadin nippruvaw aħna il-leġiżlazzjoni tagħna ir-resquha kemm jista' jkun viċin dik Ewropea fl-aħħar mill-aħħar dan il qbilna fin-negozjati. Fil-Kroazja aħna imħazbin ħafna wafat dan. Aħna u koll għanna daw il-problemi kollha fil-kooperazzjoni, speċjalment fil-ġlieda wkoll kontra l-organizzazzjonijiet kriminali fil-pajjiżi differenti u dawn huma problemi illi naqsmuhom ukoll mal-pajjiżi ġirien tagħna. Għalhekk aħna neħtieġu li jkun hemm iktar kooperazzjoni, iktar koordinazzjoni tal-entitajiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Aħna permezz din il-bidla li qegħdin nagħmlu fil-leġiżlazzjoni tagħna qegħdin nippruvaw illi ikollna regoli illi jippermettuna li nkunu nistgħu napplikaw b'mod immedjat dawk il-proċedimenti polizjarju kollha u l-kooperazzjoni meħtieġa, speċjalment qed nitkellem dwar l-approvazzjoni ta' liġijiet li jippermettu l-iskambju ta' informazzjoni li jiġu ifriżati il-beni, per eżempju, illi ikun hemm sekwestru wkoll tal-beni li jkunu frott il-kriminalità u r-rejati u eh, kooperazzjoni wkoll fil-proċeduri eh, penali. Aħna, sissa flimkien ma' ħafna pajjiżi oħra rnexxinna neħu livell bilaterali pjuttost soli u għandna wkoll ftemiet li permettew illi il-korpi tal-pulizija differenti tal-pajjiż tagħna kif ukoll ta' pajjiżi oħra jikkooperaw. Is-servizzi tagħna tal-pulizija rċevew għajnuna kbira anki minn pajjiżi oħra li jibatu personal tagħhom l-uffiċjali tagħhom f'pajjiżna sabiex jikkooperaw flimkien ma' l-entitajiet u l-korpi Kroati. U fuq kollox, Issa biex nkunu irridu nkunu iżjed effikaċi issa f'dan iż-żmien meta jibda l-istaġun turistiku. Nasab li bitħul ta' usħubija tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea tassew nistaw fl-aħħar. Jirna xinna illi din il-kooperazzjoni Dil kooperazzjoni jena xira tiġġielet il-fat illi meta inti qed eh, tneħħi l-frontieri tal-Unjoni Ewropea bej pajjiż ieħor għandek ċirkolazzjoni jaqwa tal-kriminali. Chairman, I'm speaking on uh, as the Sewa, mela, is-Sur Kirkhope, mela, bħala il-kellima u l tal- konservativi tal-Renju fuq dawn l-affarijiet, jiena nixtieq ngħid kemm nilqadi lid-diskussjoni kemm kuntent biha li tipika tal-mod kif inna niddiskutu b'mod miftuħ u trasparenti x-xogħol tal-Europol illi naħseb illi ħafna minna kif mhux il-koll kemm aħna tassew napprezzaw li huma għodda ewlenija fil ġdida kontra kriminali fl-Ewropa. U nixtieq ma' partikolari fl Lord ħanaj illi jiena segwejt eh, b'attenzjoni kbira x-xogħol li kien qed isir fil-House of Lords fir Unit, studju miqrib ħafna speċjalment ta' dan ir-regolament il-ġdid li qed jiġi propost issa u ingħata parir għaqli ħafna lill-Gvern Ingliż. Naħseb li dan qed jiġri wkoll f'pajjiżi oħra jidher li hemm iżjed interess u jidher ukoll dan uh, minħabba il-prezenza qawwija li għanna mill-parlamenti nazzjonali hawnhekk għandi żewġ punti għadda waħda xtaqsa ma l oversight u l-oħra dwar il-kwistjonijiet tad-dejta. Fuq l-oversight, ovvjament aħna attwalment għadin nitkellmu fuq artiklu 88 ta' trattat li jgħid illi l-azzjoni operattivi tal-Europol irridu issiru bil-qbil ta' l-autoritajiet tal-istati membri konċernati minn dawn l-investigazzjonijiet u mill-autoritajiet kompetenti nazzjonali u jiena nittama illi minkejja li kif kifat nirrispetta ħafna xogħol li jagħmel is-supervisur ta' protezzjoni ta' data u e, situazzjoni aqwa li ħajkollhom jekk dawn il-proposti jgħaddu, xorta waħda jidhir li tkun tassew ħasra illi dan nagħmluh jisu xi kompetenzi esklusivi li imbagħad jitilfu sa ċertu punt trasparenza u l-iskrutinju li kellna sissa. Ovvjament daqsxejn diffiċli sitwazzjoni għaliex aħna kemm il-darba iltqajna miegħek hawnhekk fil- parlament u mandiġ dubju li inti trasparenti ħafna minn kwistjoni personali din imma li qed ngħidu li rridu naċċertaw li l-bilanċ nżommu ħanke fil-ġejjini vizavi daw il-kompetenzi. Fuq il-punt issa dwar id-data l-informazzjoni issa dawn tħassib ġodda li għanna wara l-kwistjoni ta' prizm li ila għaddeja ġimma sħiħa f'din il-Kamra parlamentari li ovvjament baqala għaddeja u koll, aħna xin nimħazbin dwar dan il-regolament ġdid tal-ħarsin tad-data u d-direttiva, aħna mħassibin ħafna dwar l-ammont ta' data li issa qed tinġabar mill-ċittadini fl-Ewropa u mħassbin li l-użu ta' din id-data ehm, iġ qed tiġi protetta kif suppost għanna supervizur b'rol ġdid hawnhekk, iżda onestament naħseb li hemm tassew inkwiet aħna naħseb li l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi ikunu kapaċi jgħaddu l-informazzjoni iżda ma rridux sitwazzjoni fej ikollna tant regolamenti ibsin illi dan din il-kooperazzjoni bejn il-polizija u autoritajiet oħra tal-infurzar tal-liġi ma tibqax taħdem sew għaliex id-dejta fid-dinja kommerċjali donnu tiġi ikun skambju tagħha ħafna aktar liberu u aħna hawnhekk qegħdin ngħidu li din hija dejta essenzjali għal sikurta għalek idu noqdu attenti, President, għanna panel distint hawnhekk da kollu l-intqal serħinna moħna u jiena u l-kollegi tiegħi bla dubbi ħankunu qegħdin appoġġaw l-Europol u l-futur tiegħu l-involvament ta' Stati Membri bħal Renju Unit, ir-Renju Unit għamel ħafna xogħol mhux biss ma' Sur Wainwright manki fl-istruttura tal-Europol, iżda wkoll qed nitkellem ukoll fuq it-ħassib futur illi għandna dwar it-trattament u l-użu tad-data u l-privatezza taċ-ċittadini tagħna. Ġifieri naħseb li dawn iż-żewġ elementi jridu jittieħdu konsiderazzjoni u tassew kuntenti li għandna din id-diskussjoni llum. Grazzi. Now back to the National Parliament. Iva, sewa ħanerġa lura parlamenti nazzjonali, issa għandi xi membri mill-Parlament Taljan. Issu Krini l-ewwel. Grazzi. Grazie. Aħna it-tisħiħ tal-wol tal-Europol fil-ġlida tal-kriminalità naraħ b'mod pozittiv anki bil kustjoni li għana tal- l-abbozz tan-nes wieħed aħna irridu li nevitaw illi ikun hemm duplikazzjoni ma' kanali ta' komunikazzjoni eżistenti u rridu nevitaw illi l-Europol isir xi entità illi fuq kollox. Fuq il-kontroll tal-attività tal-Ewropa minnaħa tal-Parlament Ewropew, naħseb li nkunu iżjed eh, nidħlu iżjed fid-dettall u mhux nillimitaw ruħna biss għall-aċċess għall-informazzjoni. Imma ovvjament ikun hemm rapporti regolari ta' dak li si ħaġa li semmiet ukoll u hemm bżonn li jkun hemm iktar kontroll dirett minnaħa tal-Istati membri. Ma jkunx hemm limitazzjoni biss għall-aċċess tad-data li għandha l-Ewropol. Importanti noqoddu attenti ħafna koll fuq fuq l-iskambju ta' data speċjalment ma' partijiet privati. Irritu ikun hemm iktar eh, speċifikazzjoni u dettal fir-regolament dwar dan issa kif qalu wkoll xi delegazzjonijiet jew xi nisil li tkellmu qabli L-Europol fost il-miri tagħha għan trid tippromovi li l-istruttura tad-data tal-Istati membri ikunu kompatibbli kemm jista' jkun bejniethom u bekk ikunem hemm iktar dialogu faċli u iktar omogenità fid-dialogu fil-iskambju ta' informazzjoni bejn l-istati sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kriminalità bl-aqwa mod possibbli. Issa, ħanaddu minn kwistjoni ta' sempliciment ta' dokumenti għad data banks u l-omogenità, kompatibilità bejnietom. Fuq data personali, i kwistjoni hija eh, dettaljata ħafna fl-abbozz, ovvjament hemm ħafna tħassib ukoll għaddej anke kif semma l-kollega tal-Renju Unit li għaddu kif tkellem u ta' min jaħodhom in konsiderazzjoni speċjalment f'dawn l-aħħar svolġimenti riċentement naħsbu qed nitkellem hawnhekk f'isem il-moviment 5 Stelle li qed nirrappreżenta jien ħaġa tajba li l-istati irremembri kollhom l-obbligu li jiġġustifikaw jekk ma jkunux għamlu ċertu investigazzjonijiet li kun talbu, kun hemm bżonn ukoll li kun hemm koordinazzjoni mal-entitajiet legali tal-Istati Membri. Ma naħsibx li din hija xi naqas għedin naqsu l-autonomija tal-istati membri, għedin hija garantita mill possibilità illi wieħed ikun jista' jiġġustifika din it-talba jekk wieħed ma jagħmel issa fir-rigward tal-amalgamazzjoni ta' Sipol u l-Europol aħna għal kontrarju ta' dak il qalu ħafna nies aħna pjuttost favur li dawn iż-żewġ entitajiet jingħaqdu. Onorevole Familjetti. Grazzi ħafna issa is-sur Familjetti. Mela, Din hija opportunità tajba ħafna sabiex ikun hawn skambju ta' informazzjoni fuq livell politiku dwar ix-xogħol ta' l-Europol l kontroll parlamentari fuq l-Aġenzija naħseb li din hija xi ħaġa illi sejra fid-direzzjoni tal-Unjoni Politika Ewropea. Issa l-Kumitat tal-Parlament li jina namel parti tiegħu qegħdin nistudjaw il-proposta tal kummissjoni Ewropea. U irridu nqisu wkoll evalwazzjoni ta' diversi aspetti differenti. L-Europol ħajamel progress fil-qasam tal-skambju ta' informazzjoni, l-investigazzjoni. Kif ukoll fuq il-problemi ta' kautela fil-protezzjoni ta' data. Il-transkonfinalità ta' dawn il- Eh, organizzazzjonijiet kriminali eh, edin fidejn it-tisħiħ tal eh, strutturi bħal Europol u fl-istess ħin biex insaħħu l-autorità tal-pajjiżi membri. Però xorta hemm dubbi fuq erba' aspetti li se nagħmel taqsira tagħhom. L-ewwel net mhux ċari jekk il-Kummissjoni Ewropea hiex se tagħti lil Europol barra mill-koordinazzjoni anki kompetenzi operativi. Jekk huwa hekk, ma rridu niftakru e, illi e, e, il-problema ta' komunikazzjoni. E tini punt jina naqbel mal-rapporter di Aztemera illi fil-fat mish ħaġa tajba li ċepol titħol parti minn Europol. Għax maħni zguri illi ħana sejr nexinna nifrankaw bija din mossa Eh, peress illi ċepol għanda ruol importanti ta' taħriċ uh, eh, fil-ġlida kontra l-forum differenti ta' kriminalità. fit raġuni, eh, anki meta niġu għal governance, mux, et, mux ħat rispetta din l-organizzazzjoni interni. Eh, Se jkunem sogru ta' eh, speja spejja zejda u anki ta' duplikar ta', eh, ta kompetenzi. Ir-raba raġuni eh, hija il-kontroll demokratiku ta' Europol. Eh, L-Europol għanda data sensitivi u u aħjar ikun hemm kontroll parlamentari u biex nevitaw riskju ta' abus u dbabis jiena naqbel perfettament ma rapport ta' Demera għaliex huwa tkellem fuq uh, rabta iktar uh, mill-qrib bejn l-istati u anki ta' approċ globali għat trattament ta' data u fl-istess ħin kooperazzjoni ikbar mal-autoritajiet tal-istati membri l-oħra waqt illi il-proposta ta' regolament miex suffiċenti specialment meta niġu għall-artiklu 88 ta' trattat tal Lisbona, għal daqstant jena nistenna illi jisiru bidliet importanti fuq dan is-suġġett. Is-sur Albrecht issa. Mela jina minna ħatija ju naħseb l-importanti li kolna dan iskambju U anke fir-rigward tal-Europol naħseb li rridu nsaħħu il-possibilità illi l-Europol jablu xogħolhom u nsaħħu wkoll il-kooperazzjoni transkonfinali fl-opinjoni tiegħi. Tassew għandna npoġġu priorità fuq it-timijiet ta' investigazzjoni konġunta li għandna nsaħħuhom sabiex tassew ikollna kooperazzjoni diretta bejn l-autoritajiet ta' polizija fl-Ewropa f'kooperazzjoni bejnietom u sabiex jitejbu il-ħidma tagħhom. Dwar ir-regolament imbagħad naħseb li ħafna mill-proposti li tresqu mis-Sur Dias Lamera huma importanti ħafna. U dan hija għodda importanti ħafna fil diskussjoni interparlamentari li għanna l lumna nasab għadam il-punti għawlanin hija propju il-kontroll komuni bejn il-parlamentari fuq ix-xogħol ta' dawn l-aġenziju, speċjalment l-kontroll tal-oversight minnaħa tal-Parlament Ewropew dan wkoll irid jissaħħaħ. Naħseb illi x-xogħol tajjeb tal-Europol huwa tant aċċettata għaliex kien hemm salvagwardji tant b'saħħithom fil- rigward tad protezzjoni tad data, l-ħarsin tad data. U tassew jina nishtiq nerġa nisħaq fuq dak li għal sur Hudsons illi mannix aħna imbaxxu l-standards li għanna fuq il-reġim tal-data ta' l-Europol. Din hija ħaġa li aħna nistaw tassew najdu li l-Europol kompla jibni fuqa u jaffri eżempju eccellenti anke l-autoritajiet nazzjonali xek għanna rridu nisħu dwar il-kooperazzjoni bejn autoritajiet tal-pulizija differenti fl-istati membri, aħna rridu nafdaw fihom. U naċċertaw li kunem livell ta' protezzjoni ugwali ta' drittijiet fundamentali, speċjalment fil-qasam tal-iskambju ta' informazzjoni, illi huwa ix-xogħol il ta' kuljum tagħhom fil kustjoni tal-investigazzjoni, anke t-timijiet ta' investigazzjoni rritu ikollhom standards komuni u aħna bħala parlamentari Ewropej importanti din il-ħaġa li nġibuha li namlu konformità bejn l-standards kollha li aħna qegħdin inħarsu lejom. u Eh, l-standards u koll tal-protezzjoni tad-data fl-istati membri nfusom. Għonek kiena nishti najt li iġi ta' ħarsin tad-data fil-settur tal-polizija tal-forzar tal-liġi illi bħalissa muwix jissu għat jisħadaqsak fuq il-konsil, nisama l kollegi kollha hawnhekk mill-parlamenti nazzjonali jamlu pressjoni sabiex din id-direttiva ta' dibi b'livelli għolja ta' ħarsin ta' data. Grazzi jista' hekk għandna sitwazzjoni partikolari għandna bosta kummenti li saru mistoqsijiet anke fuq din il-proposta l ġida tal-Europol u s-sur Lemera ħaj kollu jitla qabel di l-ewwel ram ta' diskussjonijiet ġifiri ejja ngħaddu il-kelma li s-sur Lemera sabiex ikollu ċans jirreaġixxi bad inkomplu niddiskutu mal-membri eh, l-oħrajn li jixtiqu jitkemplu, jitkellmu sur diħda mera. Grazzi President, l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid huwa skużawni. Skużawni li ħajkolli nitla imma għandi round table fil-ħamsa ta' lejla fi Spanja <laughs> u jekk ma nitlaqx issa ma nasalx. Mela napprezza tas-sew il-kommenti kollha tagħkom illi enu il-komunikazzjoni u il-kommenti u koll illi kienu eh, u koll u xie mistoqsijiet, kom taħħom u jizerċar li għanna zewċ li li għawne kella ħarġu. Naqbel maħħom jgħetni li huma f'termini ta' tħassib, panna waħda minnom direzzjoni li hija iffukata fuq il-protezzjoni ta' data fil-qasam ta' sikurta' ta' aġenzija polizjarja. Hawnhekk għandna diskussjoni dibattitu klassiku fejn Ejdu nagħmlu bilanċ bej libertà u sikurta. Ħafna drabi probabbli smajtuni ngħid illi aħna dejjem niffukaw fuq il-libertà, ma jistax inti kollok sigurta jekk dina ma tkunx fil-kuntest tal-libertà. U dan jsir permezz ta' kontroll ovvjament fil-limiti tad-demokrazija illi jistabilix il-Parlament. Il-parlamenti, anzi. U għalek, għapart ġifiri mill fat li l-Europol kollu sistema soda ta' protezzjoni ta' data, naqbel ma dak li qal is-sur Hastings u dak li qal is-sur Albert il hemm bżonn ta' sikurtà tad-dejta dun naċċertaw illi kun illi ikun hemm din l-awtorità u nak fil-fatt da Zajra da, issa kif li bdiet ma tinsab. Issa danna il-ċellula ta' kontroll parlamentarja illi tista' taqqat il-Parlament Ewropew ma' parlamenti nazzjonali, naħseb li dan jaħdem bħala strument ta' garanzija. Mhux biss fil-qasam tal-protezzjoni tal-istati, iżda wkoll fil-loqsma kollha illi skont il-regolament il-kompiti għaw taħt l-Europol. Naf li għadu kmini, imma ħajkolkom iċ-ċans taraw. Eżattament, il- xoltier l qed niprofa nagħmel jien. Dana huwa emendi tal li qed nagħmel jiena għal proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Aħna fil-leġislatura li għaddit kena situazzjoni monografika biex ngħidlek li hija iffokata biss fuq il-kontroll demokratiku tal-Europol. Imma issa fl-emendi tiegħi permezz ta' dan din iċ-ċellola ta' kontroll parlamentari għadin naraw illi propju fil-qalba tagħha għandha kwistjoni tas-sigurtà u tal-kontroll demokratiku. Jien pezza ħafna x-xogħol tal-Europol. Iżda mod partikolari qed nindirizza issa l-kollegi tar-Renju Unit. Jiena tkellimt ma' ħafna nies qabel ma ppreżentajt l-alternattivi u l-emendi tiegħi, imma tkellimt ukoll mal-Gvern tar-Renju Unit. U l-Gvern tar-Renju Unit japprezza ħafna x-xogħol tal-Europol u jixtiequ illi flimkien ma' ħafna gvernijiet oħra ġiviri jishtiq illi inżommu nbqgħu bit-tisħiħ tal-untitajiet nazzjonali, l-unitajiet nazzjonali. Għatimu l-ura unekkal għal dak il-laqal s-surħat sting dal-odju. Nejt kemm bżonn fil-fatt illi narmonizzaw il-kompetenzi indiskutibli tal-Istati membri imma ma l-kompetenzi tal-Europol fil-qasam tal-kooperazzjoni u biex iwieġeb waħda mill-mistoqsijiet intelligenti li saruli, saru ħafna mistoqsijiet intelligenti, maħda minnhom il-kollega eh, Taljan. Għamiljetti dan, eħe, il-kompetenzi amministrativi tal-Kummissjoni Dawn huma dejjem permezz tal-timijiet konġunti u qatt taħt l-Europol. L-Europol jagħmel parti iva ma qatt ma niddiriġu aħna dawn it-tip ta' investigazzjonijiet Sinjuri, nerġa niskuża ruħi jina għad dispożizzjoni ta'kom ibatuli e-mails jekk tridu opinjonijiet iktbuli u wieġibkom u nixtieq ilkom kull suċċess għad-dibattitu tal-għodu. Grazzi ħafna. Il-komplement tal-panel jixtieq jirreaġixxi u biex nagħlaq il-lista tal-kalima, però nixtieq infakkarkom anki il-ħin għax is li bajl xi 10 minuti oħra tkunaw. Żewġ eh, minuti kull wieħed ngħidilkom. Mela issa nisimgħu Missur Grulich mir-Repubblika Ċeka, żewġ minuti kjoġbok. kollegi, e permettu li nibda billi nirringrazzja l-organizzaturi ta' din sessjoni interparlamentari li jena nħossi li jampor utli ħafna. Għandi xiftit kommenti personali u jena nati anki il-pozizjoni ta' Senat ta' Repubblika Ċeka. U għacħari li għanna bżon ta' proċeduri parlamentari biex jamlu supervizjoni ta' tal-ħidma tal-Europol. U għal din ir-raġuni jiena nilqa regolament. Però, Il-fużjoni ta' ċepol u Europol hija ħaġa li għanna dubbi fuqa u għalhekk hemm kritika pjuttost wisa minn ħafna stati membri u dawn inkludu anki l-Repubblika Ċeka. Għal daqstan taħjar namlu revizjoni tal-idea oriġinali u li sottomettu għal parlamenti nazzjonali skont il-protokoll numru 1. Mhix ħaġa xierqa f'dokument bħal da namlu bidliet biss fuq il-metodologija tal-proċess parlamentari. U mhix ħaġa tajba jekk il-parlamenti jagħmlu kommenti fuq verżjoni eh, mhux aġġornata. U djanis mill-Greċja. Grazzi, President. Aħna nilqaw favur ir-regolament il ġdid inħossu li hija ħidma li biċċa xogħol importanti, u nirringrazzjaw li rapporter tal-proposti tiegħu. Aħna kollha kemm aħna naqblu li għandna bżonn ta' supervizjoni parlamentari. Hemm bżonn niżguraw li rappreżentanti tal-poplu ikollhom opinjoni fuq din il-kwistjoni. Naqblu kol mal aspetti ta' kooperazzjoni, il-kriminalità transkonfinali qed tissir dejjem iktar gravi u l-iżviluppi teknoloġiċi fl-istati membri hemm bżonn li jisiru aġġornati u għandna bżonn assolutament ta' kooperazzjoni transkonfinali. Naqbel mal-kollegi mill-Ungerija fuq il-problemi tal-immigrazzjoni illegali, e is-70% tal-immigrazzjoni eh, illegali mill-Afrika u l-Vant Nofsani ġejjin eh, jaslu fl-Europa eh, mill-Greċa, jitħlu l-ewwel fil-Greċa mbagħad jimxu lejn l-Ewropa, u ħafna minn dawn in-nies qed jiġu sfruttati u dan huma problemi li ma nistawx nitrattaw min, ma jistawx jiġu trattati minn stat membru wieħed għan bżon ta' kooperazzjoni biex insibu soluzzjoni tajba. Dawn in-nies jiġu fl-Ewropa qed ifittxu eh, ħajja aħjar u jivvjaġġaw mal-Ewropa kollha biex biex biex biex eh, ifittxu eh, il-ħolma tagħhom. aħna nħossu illi jekk aħna nimxu eh, Umbat eh, eh, minn dawn in-naħat nimxu f'din it-triq inkunu nistgħu ikollna aħna ċepol f'pajjiżna. Moreno. Grazzi President, il-kooperazzjoni bejn l-Ewropa l-Europol u l-Parlament Nazzjonali u l-entitajiet nazzjonali importanti sabiex ukoll ma jkunx hemm frammentazzjoni tad-data. Issa, Ovvjament, xaħat jista ma jipparteċipax fi zona euro, ma li ma tipparteċipax kooperazzjoni ta' dan it-tip hija ħaġa drammatika. U rajna naqas ta' kooperazzjoni fil-fatt minn ċertu pajjiżi, issa fejn nitkellmu dwar is-supervizjoni, is-supervizjoni parlamentari kif hemm fit-TFU. Mela, dana hija temmek sabiex jagħti leġittimità u eh, ikun jista' jkun hemm ukoll rendi konta dawn il-proċessi fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew ta' tnejn li huma f'daqqa u mhix kwistjoni laqas li noqogħdu noħolqu xi tip ta' konferenza kbira sabiex ikun hemm dan il-kontroll parlamentari aħna naqblu ma' dak li kien qed jgħid ir-rapporter Mera dwar il-parlamenti Ewropej. Din hija sistema illi trid tkun eh, faċli biex tintuża u prattikabbli. U għalhekk Importanti illi id-diskussjoni u l-kontroll ta' dawn l-attivitajiet ikunu tkun diskussjoni informata, bħja biex kwestjoni la' unek taqqat erba parlamentari u tispjegalhom l-affarijiet x'inhuma. Huma jridu jkunu jafu l-affarijiet u mbagħad ix-xogħol li nagħmlu jibni fuq dak. Għax inkella ix-xogħol li nagħmlu dan ix-xogħol biss jista' jagħti kontribut għal iktar sikurtà fl-Ewropa u fid-dinja. Now for the European Parliament. Mrs. Ernst. Grazie, signora Ernst. Grazie, jina se nitkellem fil osor u koll. Għani prova nil-limita ruħi għal dak li i-prezentanna sur Dias de Mera, l għonet aħna napoġġaw kollu kollu kemmu mill-grupp politiku tagħna fuq il-kwistjoni ta' ċepol u Europol u koll aħna nishtiqu illi l-autorità tal-protezzjoni tad data nazjonali għandhom ikunu involuti mhux biex l-IDPS. Hemm bżonn ikun hemm kooperazzjoni, koordinazzjoni magħhom u mal-Europol. Din hija ħaġa neċessarja. Tielet punt, naturalment il-kontroll tal-Parlament huwa importanti u jiena nixtieq li dan jiġi istituzzjonalizzat. tkellimna fuq unità ta' Eh, eh, ta' kontroll parlamentari bħal manna fil-Germania u anki f'pajjiżi oħrajn aħna kuntenti nimxu f'din id-direzzjoni eh, jagħmlu kontrolli u verifiki u trasparenza u meta niġu għal dan it-tip ta' kontrolli fuq l-Europol nistgħu ngħidu li ma jeżistux. Il-Parlament ukoll ħadem ħafna ma' sur Tiastemera biex jipprova E, joħroġ b'xi emendi xirqa biex jirriflettu l-progress li għamilna fid-dibattitu sal-lum. U aħna nħoss li miexin fid-direzzjoni tajba u aħna kontenti ħafna li Sur Dias e, prezenta dawn il-proposti e ħasra li ġatela imma erit najdu najdu da. Sur rekord mill-Olanda. Grazie, President. Nirringrazzja dawk li għadhom kif għamlu prezentazzjonijiet eh, fl-introduzzjoni għandi kwistjonijiet prattiċi. Eh, ħafna tkellimna fuq il-kontroll parlamentari u jiena nixtieq nitkellem fuq problema oħra l-informazzjoni li ma jistax issir pubblika. Il-pulizija taħdem fi xogħol tal-pulizija hemm ħafna informazzjoni li ma tistax tiġi eh, zvelata forsi sur Neumann jista' jidilna xi ħaġa, jista' jespandi fuq eh, it-tip ta' kontrolli ekstra jista' jkun hemm fuq informazzjoni konfidenzjali. Fil-Parlament Olandiż aħna nistaw nizguraw illi il-mexxejja tal-gruppi jistaw jiġu informati in kamera eh, fuq din l-informazzjoni konfidenzjali. Għax jekk ma jkun hawn l-ebda regolamentazzjoni fuq u allora se jkun hemm vojt eh, demokratiku fil-kontroll. Is-sur polidis eh, minn Ċipru. Nixtieq nistaqsi jekk eh, ħsibniex fuq il fatti li waħda mis-setat tal-korp ta' koordinazzjoni ta' kontroll fuq l-Europol il-fat li eh, jagħmel evalwazzjoni tal-ilmenti minnaħa ta' ċittadini ta' abus jew eh, użu ħażin eh, tal-ħidma tal-Europol. U dina hija ħaġa illi tista' tgħin fi kwistjonijiet ta' pornografija ta' tfal, kriminalità elettronika naħseb li tkun ħaġa utli għax il-periklu illi il-rati nazjonali ma jkunux jistaw jamlu evalwazzjoni ta' kif id-data ġit miġbura minna ħata Europol, e, kem jekk l-Europol tiġbora jistess eh, id-data jew jekk tirċeviex mill-Istati membri, hemm periklu illi eh, jista ikun hemm kundanni imħabba eh, informazzjoni minn sors zbaljata. Irridu assolutament namlu kontroll eh, ta' da specialment meta n-nis li edin jiġu eh, investigati jamlu l-menti u jiprotestaw qabel ma id data li tkun miġbura fuq tiġi eżaminata minn orti il-persuni akkużati għandhom eh, dritt illi eh, eh, jisfidaw din id-dejta. Is-sur e Bronz. Grazzi. L-Europol tillimita ruħa għal suspett ta' reati gravi jew kultant tiġi involuta anki fi sorveljanza ta' attivitajiet anki kriminali, anki politiċi illi mumiex reati kriminali. Fuq dak li għandu xaqsam mal mal-reati, ma, ma dawn ir-reati anki minuri. E, Kemm għandhom ikunu gravi biex jidħlu taħt il-mandat tal-Europol? U, u fuq ċerti ksur e, kif se nittrattaw il-kwistjoni ta' eh, ċerti ksur li muwix eh, ksur pajis u jiġi konsiderat bħala ksur pajis ieħor. Kif nista nifhem illi din is-sorveljanza tista' ssir fuq il eh, attività operattiva. Għax wieħed jista' jasal anke għal konklużjonijiet ġenerali. Jekk l-Europol eh, teżaġera, tmur li lemm il-mandat tagħha. X'azzjoni jistgħu jieħdu dawn il-supervizuri? Jistgħu jagħmlu stħarriġ formali u forsi anki proċediment? Grazzi. Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom eh, dan l-iskambju ta' eh, eh, veduti għanna opportunità biex il-membri tal-panel jgħatu risposti taħob tixtiqu eh, Sur Hanning, t titkellem int l ewel Jena mhux se nipprova nirrispondi għal punti kollha għax m'għandix laqas ħin, però jiena eh, laqatni il-kumment fuq il-konverġenza tal appoċa għal proposta tal kummissjoni u l-punti anki li saru eh, huma ta' detall u mhumiex qegħdin però u fuq il bazi Punti tnejn zar, il-Renju Unit naturalment hija pajjiż ta' destinazzjoni tal-immigrazzjoni illegali u mhux pajjiż ta' transitu. Però aħna konxi mill-fatt li rridu naħdmu flimkien mal-pajjiżi ta' transitu jekk aħna ma rridux illi ikolna żieda f'din l-immigrazzjoni illegali illi kellna ħafna minn dawn il-problemi dan l-aħħar. U il- leġizlazzjoni reċenti fuq it-traffikar tal-bnedmin tal bnedmin fl europa e- edha isseħ edin naraw kemm hija valida. Nishti nitkellem anki fuq il-kwistjoni tal elmenti illi e, ġiet imsemmija me rappresentat ta' ċipru. Naturalment, wieħed mill-effetti ta' regolament il-ġdid la darba jidħol fis-seħ huwa illi ser jagħti ġurisdizzjoni obbligatorja għal orti tal-ġustizja illi sissa ma kienieċ teżisti fuq il-kas tal-Europol anki jekk ċerti stati membri aċettawa volontarjament. Din hija waħda mill-ikbar problemi li l-gvern tar Unit qed jaffronta eh, fid-deċiżjoni jekk għandux jidħol jew ma jidħolx f'dawn jagħmel opt-out jew opt-in. Eh, hija parti mill-kwistjoni li inti Jidher Jider illi il-fużjoni bejn ċepol u Europol għanda ftit nies illi qed jappoġġawha u niddubita jekk din hijiex se timxi. E, fuq il istrutturi ta' supervizjoni e, naħseb illi huwa e, huwa possibbli li wieħed jista' jagħmel struttura komplikata u tkun ħasra. Kien hemm dibattiti utli bejn il-Kummissjoni u l-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlamenti u Parlament Ewropew jiena kont prezenti u dak li ħareġ mill-proposta tal-Kummissjoni huwa illi hemm bżonn nżommu bilanċ. U jiena nittama illi mhux sej eh, kollu wis miżuri mhux neċessarji barra minn hekk huwa assolutament eh, importanti li ma nidħlux fil-problemi eh, ta' operatività tal-pulizija ma jiġrix fil-pajjiżi eh, fil-pajjiżi fil-stati membri u m'għandux jiġri laqas fuq livell Ewropew. U l-aħħar punt li statistika huwa importanti barra mill-klim kolla li Eh, użajna prezentajna l-lum, eh, li nħarsu lejn l-istatistika tal-Europol ta' ta' il-Joint Investigation Teams u tal-istrumenti kollha ta' kooperazzjoni li għandhom. U l-istatistika kollha turi illi hemm eh, hemm dejjem iktar interess f'din il-proċedura flajja. U din hija l-ikbar prova li wieħed jista' jkollu illi dan huwa valur miżjut u valur ġdid. Lord Hani, grazzi. Forsi għanna xi komment, Mr. Hastings, il-kap tal-supervizjoni ta' Data Protection. Iva, grazzi. Żewġ punti, jina smajt kommenti fuq il-fat li il-data protection hija importanti. Imma e m'għandix tiskoraġġa il-twaqqaf l-iskambju ta' informazzjoni bejn eh, l-autoritajiet ta' infurzar. Jena naqbel illi hija ħaġa xirqa eh, illi kunem skambju ta' informazzjoni. U il-proposta eh, ħat t-facilita dan l-iskambju. Però rridu ninkludu anki salvaguardi biex nizguraw illi eh, illi l skambju u xira u kif u aħna. Għana bilanċ bħalissa u għandu jkollna bilanċ anki fil-futur. Uh, fuq il-proposta tal-istruttura ta' supervizjoni. Jina tkellimt fuq eh, il-bżon li konna eh, approċ holistiku, inklużiv, għal daqstant il-kelma esklużiva ma xsa tkun applikabli għonek. Għandu jkonna attribuzzjoni ċara ta' hidmiet l-istruttura attuali illi hija struttura li ereditajna mill-disajnijiet eh, għanda ftit setat, ftit risorsi, ftit indipendenza, ma tissodisfax il-ħtiġijiet tal-Qorti tal-Ġustizja Ewropew. L-istruttura proposta bla dubju ħat inkludi id-DPAs nazjonali fil-mandat tagħhom. Per eżempju, fil-kooperazzjoni miżjuda bejn l-unitajiet nazjonali, dana se jkun eżempju ta' mandat tal-DPAs marridux aħna eh, namlu inħaltu jekk aħna senatu setat ta' supervizjoni eh, Ewropej għal laqa ma nkunux qegħdin natu attribuzzjoni ċara. Jiena għal daqstant eh, preferi li konna l-modell ta' supervizjoni koordinata eh, u niżviluppaw iktar fuqa, mibnija fuq il-kooperazzjoni eh, minn qrib eh, eh, u bżonn tkun ħaġa ċara u attribuita moċar skont kriterji Ewropej. Grazzi Sur Hastings u forsi l-aħħar punt eh, mir rappresentant tal-Europol Sur Neumann, grazzi fil-ofor osor ħafna. Jena nishti naqbel mal-komment tal-Lord Henning illi hemm dejjem iktar fiduċa fi xogħol tal-Europol u dan rajnieh anki fis-sessjoni tal-lum għax kien hemm ħafna kummenti eh, ta' appoġġ u ta' prezz eh, u jiena ringrazzja fuq il-kwistjoni tal-supervizjoni parlamentari jiena nista' ngħid li aħna nistaw inżidu il-leġittimità tagħna u l-apprezzament tal-ħidma tagħna billi eh, ikolna il-kooperazzjoni u l-kontroll tal-Parlament u fuq il-mistoqsija preċiża tal-, -parlament, Eh, persuna mill-Parlament olandis nista' illi eh, regolament abbozzat attualment jiprevedi illi kunem maċess in kamera għal informazzjoni klassifikata. Fu dak li għandu xaqsam mal-mistoqsija tal-Parlament eh, ta' rappresentant tal-Parlament tal renjunit Unit, nista' ngħid li l-informazzjoni illi aħna nirċevu tiġi mod ġenerali mill-istat membri, stati membri, u din tiġi miġbura mill-istati membri b'mod legali u verifikata minnaħa tagħhom qabel ma tintbat lill europol Għal daqstent aħna nistennew li l-informazzjoni kollha li tiġi proċessata fl-Europol fid-database tagħna hija database li hija inkluża fil-mandat tagħna. U bekk nistanala il-risposti tijaj. Grazzi il-kolħat, grazzi il-panelists, grazzi l-membri tal-Parlamenti Nazjonali u Parlament Ewropew illi kontribwew għad diskussjoni u issa nilqaw l signora Françoise Lebaj illi huwa direttur tal-DG Justice tal-Komissjoni Ewropew. il-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali, jek jogħġbok. Thanks again for your patience. With no further ado. Grazzi tal-paċenza, issa ma naħrebda daw minn ta' xejn, nisimgħu il-preżentazzjoni mis-Sinjura Lebajl fuq dan is-suġġett li semmejt qabel. Bad forsi jekk il-Kummissarju Malmstrom tasal naslu biex namlu sommarju ta' diskussjoni wara l-interventi ta' Sinjura Lebajl u Malmstrom biex ikonna tini round imbagħad ta' mistoqsijiet mistoqsijiet indirizzati l żewġ kelli ma naħna nisimgħu mill-Kummissjoni Ewropea. Sinjura Lele Bajl. Grazzi, President, grazzi tal-din l-opportunità biex nitkellmu dwar il-progress li inkiseb fl-implementazzjoni tal-programm ta' Stokkolma. Issilu tliet snin li trattat tal-Lisbona u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali ipoġġu fil-qofol ċittadini Ewropej fl-integrazzjoni Ewropea. Il-Kummissjoni li ħadet din uffiċċju fi frar tal-2010 ħadet il-passi meħtieġa sabiex bekk din iż-żona Ewropea ta' ġustizzja titwettaq fir-realtà. Naħseb l-importanti li f'dan l-istadju partikolari nirreflettu ftit, nieqfu daqsxejn u nippruvaw nifmu eżattament fejn wasanna f'dan il-proċess ta' implementazzjoni. Dan irridu nagħmluh mhux biss ma' tagħna tal-Parlament Ewropew, imma jkollna din l-opportunità biex nagħmluha wkoll mal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali li għandhom rwol importanti ħafna x'jaqdu f'dan ir-rigward. Naħseb li l-ewwel ħaġa li rridu nżommu f'moħħna hija li trattat tal Lisbona tal-Parlamenti Nazzjonali rwol x'jaqdu biex jiżguraw li l-prinċipju ta' sussidjarjetà pereżempju jiġi rrispettat fil-qasam ta' politika li huwa rip l-ċittadini bħal pereżempju ġustizzja, drittijiet fundamentali u ċittadinanza, mill-ġdid il-Parlamenti Nazzjonali għandhom rwol importanti ħafna x'jaqdu. Dak li nixtieq nagħmel illum huwa li ninformakom dwar x'inhuma l-kisbiet li aħna rnexxielna niksbu f'dawn il-diversi politiki li huma mħadna fil-programm ta' Stokkolma. Hawnhekk nixtieq nitkellem dwar l-inizjattivi fil-qasam ta' tkabbir, anke liġi kriminali jew penali, anke drittijiet fundamentali u ġdida kontra diskriminazzjoni. Għaliex il-programm ta' Stokkolma eh, ikopri propju dan fil-qasam li naħdem fuq jien. Nibdew biċ-ċittadini nitkellmu mar rappreżentanti tal-Parlament Nazzjonali llum u naħseb li l-iktar ħaġa importanti u interessanti fil-programm ta' Stokkolma huwa li l-ċittadini poġġitom fil-qalba tal zona Ewropea għall-Ġustizzja. U f'dan il-qasam partikolari aħna prezentajna il-rapport tal-Unjoni Ewropea għal ċittadinanza Ewropea biex bekk niżguraw li l-ħajja taċ-ċittadini tagħna ntejbuha. Fassanna rapport ukoll rapport annwali fuq il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u lan ta' dan ir-rapport ma kienx li sempliċement naqdu nikbu rapport imma li nipruvaw, nizguraw li nuru x-progress ksibna għall-implementazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u l-mod kif din il-Karta id-daħlet u ġiet implementata fil-politiki l-enin tal-istituzzjonijiet Ewropej. Indirizzajna wkoll il-problema li tista' tfeċ fl-istati membri. Konna ħerqana ħafna biex niġġieldu għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, rajna l-Kommissjoni faslet proposta fuq il-kwoti tan-nisa fil-bords tal-kumpaniji, punt kontroversjali tistaw tajdu u rajtu bajnejkom fil-fatt imma huwa wkoll riflessjoni tar-rida li ikun hemm eh, nisa preżenti fil-bordijiet tal-kumpaniji. U għalhekk iċ-ċittadini huma fil-qalba tal-azzjonijiet tagħna u waħda mill-kwistjonijiet li aħna konna biżla fuqhom u anki Peter Hastings uh, rifera l-ewwel il-protezzjoni tad-data għal protezzjoni ta' dejta ħna xqed nippruvaw nagħmlu, nippruvaw insaħħu drittijiet ta' ċittadini tagħna għaliex il-koll nafu li qed niksbu iktar u iktar dejta permezz tal-internet per eżempju, u għalhekk wasal iż-żmien li nadattaw il-leġiżlazzjoni eżistenti għal dawn ir-rekwiżiti ġodda li t-teknoloġija eh, twaslinna u li rridu niffaċċaw. Għalhekk, preċiżament grazzi għat-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament għandu l-possibilità li jiddeċidi fuq il-protezzjoni tad-data u aħna fil-fatt qegħdin niddiskutu mal-Parlament propju fuq din il-kwistjoni. Ta' bilħaq, ir-riforma tal-protezzjoni tad-data għandha x'taqsam mat-tisħiħ ta' drittijiet ta' ċittadini imma mill-banda l-oħra tindirizza wkoll il-fatt li l-kumpaniji tal-Ewropa irrit ikollhom ħajja iktar faċli. Irrit ikun hemm reġim wieħed ta' protezzjoni tad-dejta iktar milli 27 differenti u dan ikun punt importanti ħafna l-negozji madwar l-Ewropa. U naħseb li aħna e, nifrankaw il-flus ukoll kważi 2 biljun euro fis-sena. U għalhekk Bekk dan huwa l-ofol ta' ċittadini li poġġu fil-qalba ta' dan il-proċess kollu niżguraw li l-azzjoni tagħna fil-qasam tal-ġustizzja ikun verament marbut ma' tkabbir. F'dan l-istess qasam, brabta ma' tkabbir, dak li proponejna matul il-mandat tagħna huma miżuri bħal pereżempju l-eliminazzjoni tal-ekzekwator Aħna zinna miżura li nafu li kienet t-tisma ħafna flus għal ċittadini għal negozji 48 miljon euro fis-sena għal xejn xejn u għalhekk hawnhekk simplifikajnija. Għamilna proposta wkoll fuq l-insolvenza. Il-proposta li għamilna fuq l-insolvenza għandalan li tiżgura li meta kumpanija tinsab f'diffikulta l-elementi kollha nifluhom, nindirizzawhom u l-elementi mbagħad li jippermettu li jkun hemm kontinwità tal-impriża jekk għandha possibilità li tagħmel dan, jekk id-diffikultajiet ikunu ta' natura tranzizjonali, niżguraw li jkun hemm eh, il-possibilità li dawn il-kumpaniji jibqgħu jeżistu. U hija parti kbira mill-azzjoni tagħna marbuta propju mat tkabbir. Għamilna proposta u koll fuq il-liġi tal-kontratti, qed nagħmlu proposta fuq tal biet iż-żar, claims iż-żar biex bekk niżguraw li l-konsumaturi u anke n-negozji iż-żar ikollhom eh, rifużjoni tal-flus tagħhom iktar malajr, iktar faċli, ikollhom rimbors u kompens u anki naħsbu l-leġislazzjoni li għanna tal-2005 mhix biżejjed u għandna bżonn iktar regoli ta' semplifikazzjoni ta' livell fil-fatt ta' 10.000 euro biex verament tkun sinifikanti. U għalhekk resaqna ħafna miżuri marbuta ma' ġustizzja u tkabbir huma importanti ħafna, imma fl-azzjoni li aħna prezentajna u adottajna fil-fatt hemm ukoll azzjonijiet li jmorru benefiċċju tal-familji. Per eżempju, aħna introduċejna regoli ġodda fl-2010 għal proċeduri ta' divorzi għal konjugi internazzjonali. U dan japplika għal 140.000 kopja fejn hemm element internazzjonali jekk imsejjaħ fil-liġi f'dawn il-konjuġi u hemm mbagħad il-proċeduri ssemplifikajniehom. Għamilna proposta wkoll fuq il-settlement t-tpaċija tal-wirt u l-successjoni waħna aħna rridu li kunem regoli ċari, liġi ċara għal-ġurisdizzjoni ċara fejn nkunu faċċati dawn l-450.000 successjoni velement internazzjonali fil-kopja, fil-konjuġi. Għalhekk hemm numru ta' azzjonijiet biex nissimplifikaw il-ħajja ta' dak li jkun biex nejnu lil familji tagħna. Fil-liġi penali u kriminali aħna ksebna ħafna wkoll. Saħħaħna il-drittijiet ta' proċedura. Kenna diskussjonijiet imqanqlin ħafna anke fil dan il-presidenza belġana fil-aċċess għall avukati imma anke id-dritt ta' interpretazzjoni, id-dritt tal-informazzjoni biex bekk niżguraw li jekk persuna tiġi arrestata f'stat membru partikolari, ikollok minn tal-inqas drittijiet minimi li tista' tgawdi minnhom biex jipproteġuk bħala persuna suspettata. Naħseb li ksibna progress kbir, per eżempju l-proposta għall aċċess għall avukat hija fl-opinjoni tagħna żvilupp importanti ħafna fil-qasam tal-liġi proċedurali. Barra minn hekk ippruvajna wkoll li naħsbu fuq medda twila ta' żmien u b'mod partikolari riflettejna fuq dan u għalhekk bdejna xogħol fuq il-LEPPO, il-Prosekutur Pubbliku Ewropew Fis-sessjoni li jmiss ser ikun l-opportunità li nitkellmu dwar dan l-uffiċċju iktar fid-dettall, imma naħseb l-idea tal-ħolqin ta' dan l-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew nittama l-Kummissjoni tipproponi malajr, ser ikompli isaħħaħ il-ġlida tagħna kontra l-kriminalità, kontra l-interess finanzjari finanzjarju tal-Unjoni Ewropea. U tara dan il- lajt motif li kien prezenti fil-proposti tagħna li jorbot flimkien il-proposti tagħna biex bekk ikun hemm ħarsin tal-Unjoni, ħarsin tal-budget tal-Unjoni u li dak kollu li nistgħu nikkontribwixxu nagħmluh favur it-tkabbir. U dan aħna nagħmluh. Għalhekk kisbit kbar f'dan il-qasam kif semmejt, kisbit li mhux dejjem ikunu faċli bħalma huwa normali għaliex Eh, imissu l-qalba, l-qofol tal-ġustizzja, mhux tas sistema tal-ġustizzja għax qed immissu fuq dan l-aspett, imma l-qofol ta' tradizzjonijiet ġudizzjarji f'ħafna stati membri differenti u għal daqstant ksibna progress importanti f'dan il-qasam. Naħseb li hemm inizjattiva interessanti ħafna li aħna ħadna li hija scoreboard tal-ġustizzja tabella ta' valutazzjoni ta' ġustizzja. Naħseb li hemmhekk nistgħu nagħtu ħarsa kemm is-sistemi ta' ġustizzja kemm huma effiċenti għal protezzjoni ta' tkabbir pereżempju u favuri tkabbir. Kemm pereżempju joħodlok żmien jekk tkun impriża kemm ikollok żmien biex tittieħ deċiżjoni ġudizzjarja, kemm tiswa, eċċetera. U naħseb li dan kien l-ewwel tentattiv taħna biex dan x-xogħol nagħmluh, imma naħseb li r-riżultati li ksibna huma interessanti u juruna u jgħidulna eh, kemm ġustizzja tista' tkun effiċenti f'ċertu stati membri u fejn jistgħu jseħħu dowmin f'ċertu stati membri oħrajn. Dan xogħla minnieh, ressaqna ċifri u figuri fuq il-mejda u responsabilta hemmhekk hija responsabilta tal-istati membri dan fuq imma juri li hemm martni tajjeb ta' titjib u dan ikompli joħloq fiduċa biex niġbdu l-investiment ta' investituri u jibdew imorru lejn l-istati membri. Bekk ikun jistgħu serħu fuq sistema ġudizzjarja eh, u ta' ġustizzja li tkun tajba u dan huwa element importanti għall-irkupru u tkabbir. Dinja bistaqsira nista' nu miktar kiku rrit imma diġa nara l-Presidenta ħares lejja u dan jurina kemm aħna tejjibna u għagġiċċejna f'dan il-qasam u naħseb li issa wasal iż-żmien li nirreflettu x'fadal isir. U naħseb li l-Parlament Ewropew dan li qed jagħmel fir-rapport. Aħna stess qed nirreflettu fuq dan ix-xogħol ħajkun hemm konferenza kbira f'Novembru l-Eżasis de la Justice u naħseb li bekk nkunu nistgħu nkopru l-aspetti kollha ta' ġustizzja u nistgħu nimxu qudiem. Grazzi, Signora Lebejl, u grazzi tal-prezentazzjoni u għal-politika li tmexxi bħala DG għal-ġustizzja għal-portafol ta' Kommissjoni għanna il-Vice President Redding wara l-offsinar li ħat għamil propju dan il-punt għal-konferenza li ħat organizzaw Eh, f'Novembru, jien ħankun President tal-Kumitat Libi, preżenti hemmhekk imma aħna onorati bil-preżenza tal-Kummissarju Malmström issa li għandha l-portofoll tal-intern eh, u ser ittem id-dibattitu, l-ewwel parti tad-dibattitu tas-sessjoni tagħna tal-lum ta' dolodu. Imbagħad niftħu diskussjoni konġunt tal-membri permezz tal-istess metodu li użajna ftit ilu ftit membri mill parlament Nazzjonali imbagħad membri tal-Parlament Ewropew li resqu punti jew jagħmlu kummenti fuq il-ħsieb dwar l-oqsma li ddiskutejna illum. Il-Kummissarju Malstrom. Grazie President. Grazie President. U Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Sinjura Direttur Ġenerali, opportunità eccellenti kbira ħafna l-kollega hawnhekk illum biex niddiskutu il-programm ta' Stokholma kif tafu dana tassew grida x-xoltana mill-2009 u issa wasalna lejn tmin dal-programm allura tajjeb li naraw eżattament x'sar u x'ma sarx. Ħanajt x'inhu kien progress li sar fil-qasam tiegħi aħna dattajna direttiva importanti ħafna fuq it-traffikar tal-bnedmin sabiex ikollna regoli regoli ġudizzjarji jaqwa sabiex neradikaw dina l-iskevitu moderna ta' zminijietna. Ġikom. Klus u kol proposta importanti ħafna sabiex nġidu l-sfruttament sessuali ta' tfal u niproteġu l-vitmi u niprevjenu il-reati ħarisna u kol tal-prekursuri, tal-armi tan-nar, tkellimna wkoll kellna diskussjoni u negozjati mal-Istati Uniti mal-Awstralja kważi mal-Kanada fuq il-PNR għadin navanzaw fuq il-ħidma tagħna sabiex nindirizzaw radikalizzazzjoni violenta mill-Radicalization Network illi tnediet Settembru li għadda kważi sentej ilu fil-fatt sabiex ikun hemm konnessjoni wkoll fuq livell lokali sabiex ikun hemm prevenzjoni u nindirizzaw dan il-fenomenu ta' nies illi eh, siru radikali u jiġu imbuttati f'dawn l-ambjenti estremi. Jien għandu kolli kustjon tal-immigrazzjoni fil-portafol tiegħi miex qed nisħudu ħillu ma xtaqt insemmi kemm jien kuntenta l ġimgħa li għadil l parlament Ewropew wara ħafna ħafna sin ta' diskussjoni fl-aħħar ivvota favur b'maġġoranza qawwija favur dik id-direttivi ġodda fuq il-proċess ta' Ewropew tal-Azil Ovvjament aħna konna ħdimna ħafna fuq dan u issa fl-aħħar ġi deċisu allura ħajkonna proċedura koerenti ta' kwalità għolja kondizzjonijiet tajba dawk illi ehm, jaħarbu l-prosekuzzjoni jfittxu l-azil f'istati membri il-plenarja u kolla adottat miżuri sabiex s-saxħa ħajfanijiet ta' zona Schengen xi ħaġa li wkoll hija diskussa f'dawn l-aħħar snin. Dan ovvjament ma kinux parti mill-programm ta' Stokholma imma kienu jindirizzaw bżonn li ħareġ ħafna spikka f'daw l-aħħar snin. Importanti għalhekk li nkunu flessibbli u nkunu anke lesti illi naħdmu skont l-affarijiet kif huma għaliex id-dinja tant qiegħda taġġel il-ħizm tant timxi b'mod rapidu li ma sax inkunu marbutin ma' xi ħaġa ta' ħames snin ilu. Is-Sinjor Robert kelmet dwar l-importanza li niġġieldu il-kriminalità billi naċċertaw li aħna wkoll nagħtu Ovvjament il-kriminalità hija xi ħaġa dannuża ħafna tal-vittma, is-sistema, soċjetà kollha kemm hi, iżda hija wkoll settur ehm, li hemm ħafna lan tiddaħħal ħafna flus u għallek għan nagħmlu l-almutana biex naċċertaw li dawk il-flejs imorru lura fl-ekonomija legali fil kontribuenti tat-taxxa. Għalhekk issa naqgħu wkoll il-possibilità li wieħed jikkonfiska lassi li jkunu ġejjin minn kriminalità. U aħna wkoll f'dan ir-rigward qegħdin inħejju sabiex nippreżentaw l-ewwel rapport kontra korruzzjoni mill-Kummissjoni Ewropea fil- ħarifa. Iġi naraw x'qed jaħdem tajjeb fl-Istati Membri u x'hemm bżonn isir sabiex l-Istati Membri jkunu jista' jindirizzaw din il-ħaġa korruzzjoni teżisti fl-Istati Membri kollha. U għadin namlu stima ta' 120 biljun euro fis-sena illi huwa l-ekwivalenti kważi tal-budget Ewropew, ġifiri jekk irrini xinna neġo nġibu daw il-flejas lura fil-settur legali, fl-ekonomija legali, nkunu isna frankajna flus ta' budget ta' sena. Issa qegħdin aħna fit ta' tal-Lisbona l-affarijiet tal-interni issa m'għadhomx setturi intergovernamentali, il-Kummissjoni għandha kapaċità li taġixxi hemm kol-leġiżlazzjoni għaddejja mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill u għalhekk ma nafx hekk hemmx bżonn tassew li nibqgħu jkollna dan il-katalogu dettaljat sabiex niffurmaw il-programmi ġi ta' ħames snin qegħdin fil- żmien post kolma rridu aħna Nkonna l-vol iktar msaħħam tal-Parlament Ewropew u tal-Parlament Internazzjonali li wkoll jingħataw seta' ġodda u aħna nixtieq ukoll niffukaw fuq l-implementazzjoni kif ukoll fuq ċertu prioritajiet u għalhekk aħna nittamaw allura li naħdmu ma l istati Membri, mal partijis kollha interessati, eh, mal-Akademja, mal-NGO sabiex ikollna diskussjoni fuq dan is-suġġett u naraw kif nistgħu niżviluppaw aġenda ta' politika konġunta wkoll flimkien mal-Ministri tal-Internu Ġustizzja li ħan il-taqaw maħom minna u fsit ġimma toħra fil litwania ħan diskutu propju dan is-suġġett nitta li nkunu nistgħu identifikaw sfidi komuni fejn nistgħu nifukaw fuqhom sabiex inħarsu liċ ċittadini jridu naraw ukoll kif ħan nistgħu nindirizzaw it-teddit ġedda ta' ċiba kriminalità, il-traffikar ta' bledbien, traffikar ta' drogi, eċetera. Kif nista' nagħmlu da' billi jkun hemm iktar solidarjetà nforzar komuni tal-liġi aħna kif nistgħu naċċettaw li l-Ewropa tkun post sigur fejn wieħed jgħix iżda wkoll biex il-flejjes li li kunu kizbu kriminali jew ġejn batlura fis-settur legali. Ovvjament biex dan kollu jsir huwa importanti li jkollna ħarsina drittijiet tal-bniedem hemm bżonn li jkollna Ewropea sikura u li tirrispetta drittijiet tal-bniedem. Allura ħantikom kentejn sar osra fuq l europa għax fil li dan naqjas fuq l-agenda ta'kom, u għalhekk għan nitkellem fuq dan. Aħna issa għandna proposta għal Europol post Lisbona bil lan li konna potenzjal biex ikonna Europol aqwa illi ikun hemm segwitu aqwa tal-riżultati li jiksbu huma il-tejbu l-flussi ta' informazzjoni ta' skampi ta' informazzjoni kun hemm governanza u aħna rridu wkoll li ntejbu l-iskutinju parlamentari li għall-ewwel darba qiegħed jinvolvi wkoll il-parlamenti nazzjonali. Il-kontroll parlamentari huwa kruċjali sabiex naċċertaw li kun hemm attivitajiet effiċenti u akkontabbli tal-infurzar tal-liġi u sta' għall-Kummissjoni sali. li U ta komissjoni kummissjoni anzi tal kif torganizzaw ruħkom, l-importanti li kemm il-Parlament Ewropew u kemm il parlament Nazzjonali għandhom ruħol importanti ħafna biex jaċċertaw li l-Aġenzija twettaq il-mandat ħajja effettiva u taħdem skont il-liġi, skont ir-regoliet tiffoka fuq il-politika, l-amministrazzjoni u l-finanzi. Għal-daqstan taħna għanna firxa ta' proposti, bosta proposti li permettu l-kom li jintom tamlu l-diskutinju, l istudju ta' kom, inklus il-konsultazzjoni fuq il-program ta' ħidma multijanwali, dwar il-rapporti klassifikati kif ukoll biex il-Parlament Ewropew jibqa' jirċievi id-dokumenti ta' pjanar annwali kif ukoll intom teżerċitaw ir-rwol ta' awtorità budġetarja. Il-Parlament Ewropew għandu id-dritt li jitlob illi jattendu il-, -il direttur eżekuttiv għal laqat bħal dawn u li organizza laqat interparlamentari u koll hemm bżonn ukoll li konna skema ta' taħriġ li tpoġġi taħriġ fiċ-ċentru tas-sistema. Aħna kif il-ħus minn komprobli tafu proponejna illi namalgaw is-Sepol u l-Europol. Aħna darilna li dana għandu joħloq sinerġija ikun hemm riżorsi għal programmi ta' taħriġ ambizzjużi jkunu ukoll f'konformità mal- Eh, l-approċ fuq l-aġenziji li kienu accettaw l-istituzzjonijiet aħna ġideċisi li s-sit ta' Bramsen nala u minn flok jaddi għal lajja l-Europol. Issa, aħna irridu naraw kif nistgħu nifrankaw il-flus, jekk ma sax nifrankaw il-flus b'dan il-mod irridu naraw ma fejn ħanġibuha bil-flus għax il-programm finanzjarju multianwali għandu limitazzjonijiet budgetarji qawwi inkluż fuq l-aġenziji u aħna rridu li jkun hemm din l-iskema ta' taħriġ għall infurzar ta' liġi għandna bżonn insibu l-flus biex nkun nista' nagħmlu dan. Issa flimkien ma' Sinjura li bajja aħna qegħdin hawnhekk sa biex nisimgħu lilkom. Naraw x'għandkom xi tajdu intom il-mistoqsijiet tagħkom naċċertaw li aħna nkunu fi dialogu kostanti magħkom għas-segwitu ta' dan kollu aħna u naħsbu wkoll fuq direzzjonijiet futuri tal-politika tagħna. Grazzi ħafna President li tajtni l-opportunità issa nistenna bil-ħerqa id dialogu li miz. Nirringrazzjaw li l komissarju Malmstrom u direttur ġenerali Lebaj Iva. Dan hu l-punt fil-fatt tal-xogħol interparlamentari illi naraw x'inhuma l-sitwazzjonijiet ġodda sitwazzjonijiet attwali inkorporati fit-Tatat ta' Lisbona u illi ninvolvu il-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri. Aħna fl-aħħar mill-aħħar il-Parlament Ewropew, il-Parlament Nazzjonali, il-liġi kriminali hekk kif qiegħda tiżvolġi ruha. U importanti anki dwar l-Ewropa għax iva dil-kwistjoni tal-amalgamazzjoni ħaġa li diskutejni għada l u issa forsi il-waqt li l-membri li jixtiequ jagħmlu xi kummenti jew mistoqsijiet Nistaw nibdew, mela nibdew l-ewwel billi Naddu għassur Falzon, membru tal Parlament Malti. Thank you for the floor, Mr. Chair. Um, I think we all agree about one thing, basically, that cooperation is essential. Grazie, nasab il-koll, naqblu li kooperazzjoni hija essenzjali kif qalet ukoll il-Kummissarju Mastrom in-natura transnazzjonali ta' traffikar tal-bniedem ta' traffikar eh, transnazzjonali. Allura jina me Malta allura ta' sta' min jgħid kemm fuq l-immigrazzjoni illegali, Kummissarju Malmstrom selmiet ukoll titjib illi sar f'riżavi il-proċess ta' azil ħaġa li bħalissa qed toħloq diskussjoni fl-Unjoni Ewropea. Ah, tajjeb li wieħed joħloq l-standards mela le imma m'għandniex naħsbu wkoll dwar il-kondizzjonijiet ta' ċertu pajjiżi ospitanti bħal tiegħi pereżempju. Eh, l-istatistika riċenti uriet illi Malta hija it-tmin pajjiż fid-dinja kollha ġifi qed ninkludu pajjiżi bħal Ġordan u nafu il-Vant Nofsani Eh, xini situazzjoni tan nis li għadin fitxu għazil ma' ma it-tmin pajis fid-dinja kolla u l għola fl-Unjoni Ewropea nżommu għaf maħna di għalix sabiħ li wieħed jitkellem mill-bot dwar kif wieħed jista' jtejjeb is-sitwazzjonijiet nasab il-koll naqblu dwar dan il-kooperazzjoni il-koll naqblu fuqha imma l-limitazzjoni li għandhom ċertu stati membri bħal tiegħi illi bażikament huwa l-frontiera tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea u il-kooperazzjoni ma' pajjiżi li mhumiex tal-Unjoni Ewropea minn fej dawn in-nies, dawn l-immigranti eh, illegali regolari eh, l-għadżiza fitxu l-azila ġeja bħedin infitxu l-izbaħ kelma. Il-kooperazzjoni ma teżistix emmek. Grazzi ħafna sur Falzo għanna di issa għal sur Severinski. Mill-Kumitat eh, mis-Senat Pollak. Grazzi ħafna President, jina nishtiq namel żewġ kommenti fuq din għal-proposta li ġiet ippreżentata llum il-Kummissjoni. Mela, aħna fl-Ewropa Nejnu u koll il-Komissjoni Ewropea tajn l-Istituzzjoni Nazzjonali għanna dejjem iżiet influss ta' data illi qed jiżdied u ma nistax nafitawa din il-ħaġa. Ovvjament dana kollu ħajaddi fid-dejn l-uffiċjali tal-Europol u għalhekk aħna irrid ikollna l-istrumenti tajba għal kontroll speċjalment biex niproteġġu id-data u d data personali. U biex namlu dan allura aħna għanna naċċertaw li kunem kontroll tajjeb tal-Parlamenti Nazzjonali. Nasab li l-aqwa soluzzjoni, kif tiġant għal, minn kellim Ġermanis, ikun li konna tip ta' kumitat interparlamentari u mhux xi tip ta' entità organizzazzjoni Ewropea burokratika ħafna. Fil-rigward ta' laqda bej Sepol u Europol jiena onestament naħseb li għandna nevitawa dil-ħaġa. Għalġala darba l-istituzzjonijiet, l-istituzzjonijiet Ewropej, jikbru, ikollhom tendenza daw. jitrasferixxu ruħhom fis-setat l-entitajiet ta' setat. U naħseb għalhekk ikun ħafna ħek ikun żommu sitwazzjoni attwali. Għal dal bohra il-kontroll minn naħa ta' parlamenti nazzjonali għandu jiġi aċċertat minn ta' dan il-Kumitat Interparlamentari. Dea tajba ħafna, grazzi ħafna, il-Sinjura Genti fisem il-Parlament Ewropew. Ħan nitkellem bil-Olandiż, President, tajjeb? Signora Malmström il-Komissarju, għalet illi il-programm ta' Stokkolma lajja huma ta' natura intergovernamentali l-mistoqsija jissa issa jekk fiġejjini dan it-tip ta' programm enormi u xħa ikun jista' jitmexxa wkoll. Nifhem qed tippruvaw tagħmlu imma inti x'tixtieq tara inti kieku x'tinkludi f'dawn it-tip ta' programmi ta' kooperazzjoni ġudizzjarja fil-futur Jiena fl-opinjoni tiegħi l-iktar ħaġa importanti f'dak kemm x'aqsam ma' kooperazzjoni bejn l-istati membri hi li hemm ċertu aspetti li mhumiex regolati, pereżempju il-mandat tal-Est Ewropew li huwa bbażat fuq fiduċja reċiproka. Aħna kif nistgħu ngħinu l-kooperazzjoni bejn il-kwistjoni ġudizzjali tal-Pulizija apparti parti minn di kwistjoni ta' rikonoxximent ta' fiduċja reċiproka u rikonoxximent reċiproku nassum il-Parlamenti Nazzjonali l-istess ħaġa qed jaħsbu xieġri jekk huma per pereżempju ċittadin minn pajjiż differenti u jafu li f'dak il-pajjiż l-assistenza legali u l penali penali mhumiex tajbin daqs li huma kieku f'pajjiżhom. Għalhekk meta nħarsu lejn programm ta' Stokkolma, il-post kolma, dana ma jridx ikun magħmul minn kooperazzjoni ġudizzjarja tal-Pulizija għabbażi biss tal-fiduċja reċiproka jrid ikun hemm xi tip ta' regolamentazzjoni, regoli fissi, armonizzazzjoni għaliex mingħajr armonizzazzjoni eh, ma nistax ikun hemm iktar integrazzjoni ma ħadd iktar li xtieq jitkellem, ħadna tliet kelliema, jekk m'hawnx iktar kummenti nista' ngħaddi ħadd ma tjemel sinjal li xtieq jitkellem mela nerġa' ndur lura fuq il-podium. U forsi intom tistgħu tindirizzaw dawn il-kummenti. Sinjura Lebaj, jekk jogħġbok. Grazzi. Fuq l-aħħar mistoqsija x'dinha isa ndirizzata iktar lili. Naqbel miegħek, Iva. Hemm bżonn li jkun hemm xi tip ta' regolamentazzjoni minima u aħna li għamilna fil-fatt matul dan il-mandat huwa proprju dan. Meta inti qed toħloq standards minimi għal drittijiet proċedurali, dan huwa proprju sabiex nagħtu kontribut għal fiduċa fis-sistema. U ġifiri hemm ammont ta' grad ta' leġizlazzjoni li hija meħtieġa u issa qed nirriflettu aħna kemm fil-fatt ħa nirregolaw x'għandna bżonn nagħmlu apparti dak li għandna tiġa sabiex inkomplu nibnu fuq dan is-suġġett. Issa dwar il-mandat tal-Est Ewropew iva huwa minnu li din hija deċiżjoni intergovernamentali iżda wkoll huwa wkoll minnu illi minn Diċembru tas-sena d-dieħla Kummissjoni ħajkollha il-possibilità li tajt lill istati membri li mhumiex qegħdin jimplementaw b'mod kif suppost sabiex jirranġaw l-affarijiet. Ġifiri, hemm din it-taħlita sewa li għanna bżon bejn regoli minimi u daw il-miżuri kollha li ħajibqgħu jittieħdu sabiex inkomplu intejbu u nsaħħu l-fiduċja bejn l-Istati membri fil-qasam ta' ġustizzja u kooperazzjoni. Naħseb li ħut minnkom xi darba oħra ħadd iddiskutu ukoll kwistjoni ta' taħriġ ħaġa li hija essenzjali. Aħna għandna l-intenzjoni li nħarġu nofs il-professjonisti fil il ġudizzjarju fl-Ewropa bejn issa u l-2020, ġifiri hemm dina il-taħlita ta' standards minimi u fiduċja komuna illi naħsbu aħna hija tweġiba għal ġejjini. Grazzi ħafna kommenti tiegħek Kummissarju Malġron. Mela, ħanibda bil-mistoqsija mill-membru parlamentari minn Malta, ovvjament kif fatt Inti għanna dawn ir-regoli komuni ġifiri hemm bżonn li ngħinu l-daw il-pajjiżi sabiex japplikawhom. Aħna stati membri għadin f'pajjiżi differenti, ġeografikament differenti pożizzjonijiet u ċertu pajjiżi bħal Malta għandhom ħafna pressjoni fuqhom, speċjalment minħabba li intom pajjiż żgħir ħafna popolazzjoni kbira u għalhekk aħna nafu b'dan kollu qegħdin nippruvaw ngħinu l-awtoritajiet Maltin kemm jista' jkun aħna qegħdin nippruvaw ukoll nagħmlu programmi ta' tieni relokazzjoni għal Malta, imma relokazzjoni permanenti, skema ta' relokazzjoni permanenti ma ġiċċa ċertata ma' 25 stat membru, ma sax nimponu aħna. Għalhekk aħna jdu nippruvaw xi tip ta' forum regolatorju regolari fejn aħna nħarsu lejn dawn l-affarijiet naraw kif nistgħu ngħinu il-pajjiżi li għadin taħt pressjoni. Lum il Malta darb'oħra jista' jkun pajjiż ieħor hemm ħafna pajjiżi li għadin taħt pressjoni u rridu naraw jekk bil-flus u bil-rizorsi u appoċ tekniku mill komissjoni nistawx b'xi mod forsi ningaġġaw li istati membri fuq bażi volontarja sabiex jidħlu f'dawn il-programmi ta' lokazzjoni. Aħna għamilna reevalwazzjoni tal-programm l Malta, ħriġna b'konklużjonijiet importanti ħafna anki diskutejna mal-awtoritajiet f'Malta biex naraw x'nistgħu namlu imma skema ta' solidarità permanenti ta' relokazzjoni permanenti onestament m'għandix l-appoġġ tal-istati membri. 25 minn 27 huma kontra, għalhekk ma nistgħu nagħmlu xejn dwar dan. Mela, issa mistoqsija li mis, naħseb l-importanti ħafna illi dak li sejt inti propju jsir mill-parlamenti nazzjonali sa kif torganizzaw il-kooperazzjoni bejnietkom biex sa għalija din hija ħaġa li ħad iddiskutu aktar qudiem illum, imma importanti li jkun hemm fiduċja fil-kooperazzjoni tal-pulizija, importanti li naċċertaw li jkun hemm skrutinju u kontabilità regolari. Issa fuq il-kwistjoni tas-sepol naħseb it-tliet istituzzjonijiet kif ukoll ħafna stati membri għandhom ambizzjonijiet kbar għas-sepol fi kwistjoni tat-taħriġ u titjib tal-kultura u għalfin tal-Polizija fl-Unjoni Ewropea. Imma, bitnaqis fil-budget, bil-flus nifrankaw, ma naħsibx li s-sepa ħajkun kapaċi jagħmel dan kif inhu numma l-affarijiet, għalhekk dan għall-amalgamazzjoni tejna nifrankaw il-flus u nifukaw fuq dan. jek il-Kunsillu Parlament ma jaqblux fuq din proposta anke li soluzzjonijiet istituzzjonijiet kollha kienu qablu li l nħarsu li l agenziju kollha biex naraw kif nistgħu namlu dan l-amalgamazzjoni, ħa allura rridu nfittxu dawn ir rizorsi minn ximkien ieħor onestament għadni ma nafx minn fejn jiena nħeġġeġ il-Parlament sabiex iqis dawn il-proposti tal-Europol fihom ma li huma importanti u jistgħu jiġu wkoll diskussi u eh, nistgħu ngħadduhom xorti għal jiġri xiġri bl-amalgamazzjoni ma' sepol u huma importanti anki fir-rigward tal-iskutinju u l-kontabilità pubblika tal-Parlament l-Aġenziji tal-Pulizija dwar il-mistoqsija ta' Argentini naħseb li tiġawix bitilek il-Sinjura Labaj għalfej aħna ma rridux katalogu. Hemm bżonn ċertu prioritajiet li dun fuqom u għalek aħna din dan id-dialogu sabiex ikonna input minnaħa tagħkom mill-istati membri kollha sabiex nippreżentaw xiftit minn dal prioritet, iżda mhux katalogu dettaljat, għax daka hija xi ħaġa ta' żmien pre Lisbona li mhijiex kwistjoni intergovernamentali u issa politika Ewropea normali u għalhekk ma teħtieġ dan it-tip ta' katalogu, imma ovvjament iva għandu jkun hemm xi eh, prioritajiet illi jispikkaw. ħaġa li ħan diskutu mankom aktar u biex diskutu dwar dan. Grazzi, grazzi ħafna Sinjura Labaju, Kummissarju Mastrom. U jak t-permettu li fl-opinjoni tiegħi jiena Nixtieq nagħmel punt ta' sustanza fl-opinjoni tiegħi. Iva huwa fatt li aħna qegħdin nittrattaw din is-sitwazzjoni tal-programm ta' Stokholma illi hija effettiva u għafissa u għadotta d Deċembru 2009 meta kien hemm il-Presidenza Svediża u iva tal-libna li kien wara l-ewwel programm temporanju mill-1999 il-ħames snin ta' wara l programm tal-ajja adottat fl-2004 ħames snin ta' wara dawk din tip ta' dinamika tista' tiġi spiegata bir-regoli ta' qabel ma daħal fis-seħi trattat ta' Lisbona, dinamika ta' gvernijiet rappreżentati fil-gvern illi ifasslu strateġiji sabiex jindirizzaw il-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni skont il- tilat pilastru ta' regoli sezzjonali li kellna dak iż-żmien. Imissa domx hekk l-affarijiet, issa politika Ewropea illi tinvolvi l-Parlament Nazzjonali, l-Parlamenti Ewropej u dan ifisser li għal ħames snin li ġejjin jekk ikun hemm xi tip ta' programm illi isegwi l-programm ta' Stokholma dan għandu ikollu xi tip miegħu ta' ftejb interistituzzjonali li jinvolvi l-Kummissjoni, l parlament Ewropew, mhux biss il-Kunsill illi jiddeċidu waħdu kif kien jiġri fil-fat qabel. Il-programm ta' Stokkolma kien ġi adottat mill presidenza zvediza lejn l-aħħar tal-2009 fl-imkien madħul fis-seħ tat-Trattat ta' Lisbona, issa l-affarijiet qegħdin jekk il tratat ta' Lisbona qiegħed hemmhekk u għandha tkun mhux biss il-Kunsill waħdu li jiddeċiedi l-istrateġiji għal Zona ta' libertà, sikurta u ġustizzja imma anki l-Kummissjoni, iġifieri regoli imbidlu issa. Mhijiex kwestjoni ta' kooperazzjoni intergovernamentali biss. U jiena nixtieq nisħaq fuq l-importanza ta' taħriġ ukoll l-edukazzjoni. Mhux biss l-imħalfin il- Eh, prosekuturi pubbliċi imma n-nies li jaħdmu kuljum fil-liġi l-avukati dawn għandhom l-iktar wol illi jistaw eh, jaċċertaw li dana regoli ġodda fil-qasam tal-ġustizja u l-affarijiet interni fil-livell Ewropew tassew jaħdmu u li l-kooperazzjoni fuq kwistjoni kriminali jihdu konsiderazzjoni u koll liġi Ewropea, inkluż il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali ta' ċittadini Ewropea li għaw koll tagħmel parti mit-Trattat ta' Lisbona. Għalhekk it-taħriġ legali huwa ta' importanza eh, kbira ħafna mhix biss taħriġ ġudizzjarju. Għad nitkellmu lin-nies li jaħdmu li jipprattikaw il-liġi sabiex naċċertaw il-liġi Ewropea tkun effettiva. U dana jista' jsir jekk dawk li pratikaw il-liġi jinkorporaw il-valur miżjud tal-liġi Ewropea. Grazzi, Kummissarju, grazzi, Direttur Ġenerali, inkoplu bl-aħħar parti tal-taqsima ta' dalodu. We welcome in the podium, we welcome the Mela nilqaw issa l-panelists l-ġodda li se jihdu sem fl-aħħar eh, parti ta' din is-sessjoni ta' dalodu. Pratikament se nitkellmu fuq il-bżonna l-ġlida aktar effettiva kontra il-kriminalità transkonfinali fuq livell Ewropew. Issa e nitkellmu issa fuq l-Eurojust, mux fuq il- Europol fuq il-qafas legali tal-Eurojust u it waqif ta' prosekutur pubbliku Ewropew, għal uffiċċju ta' prosekutur pubbliku Ewropew. Kont għedin fakarkom kemm importanti Eh, din l-inizjativa fuq l-Eurojust ġost eh, dan eh, il-ħolqin ta' uffiċċju ta' prosekutur pubbliku kif hemm miktub fl artiklu 86 tal-TFUE. E. Għamilna mm, progress fuq id-drittijiet tal-bnedem, protezzjoni tal-vittmi fil-proċedimenti kriminali, kif ġi rifless anki fil-programm ta' Stokkolma, il- pjantazzjoni tal-Kummissjoni u minna passi gbar il-qoddim fil-qasam ta' drittijiet proċedurali u mod partikolari l-interpretazzjoni, traduzzjoni, dritt ta', eh, ta komunikazzjoni fil-proċedimenti kriminali li se jiġu adottati dal-waqt wasalna issa eh, anki għad-dritt ta' ċess għal-avukat illi importanti ħafna li se jkunu se tagħmel differenza kbira għal ċittadini Ewropej. U dana qed nimxu issa lejn eh, fil-argument eh, tal-Eurojust lejn it-twaqif tal-uffiċċju tal-prosekutur eh, pubbliku Ewropew. Nixtiequ nagħmlu evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-Eurojust b'mod ġenerali kif hemm miktub fil-artikolu 80 ta' TFUE. Jena nerġanajt l-euro ġust u uh, eh, punt ta' tlu għal eh, twaqif ta' dan l-uffiċċju ta' prosekutur pubbliku. Mela għanna sa' panel ġdijt illi għanna il-senjora Marietta Karaman Li illi għal viċi president tal-Assemblea Nazjonali Franċiza, e il-senjora Ingrid Mashkausen, membru tal- Bundestag Austriak, le, rappresentant tal-Eurojust jajduli fil-membru nazjonali tal-Austria fl-Eurojust. Sur Giovanni Kessler, li u għal kap ta' Olaf, direttur ġenerali tal-antifrodi, u Sur Holger Mack, li u għal president tal-Assoċjazzjoni tal-Criminal Bar Ewropew. Nilqakom. L-ewwel nisimgħu mis-Sinjura mm, Karamanli. Grazzi, President. Direttur Ġenerali, Sinjuri. L-onet nishti eh, nitkellem fuq din inizjattiva tal-Komissjoni Ewropea għal dritti, eh, dritti ċivili u anki għal komitat tal-Parlament u nishtiq nirringrazzja l president Lopez Aguilar u nirringrazzja tal-li organizza dan din il-laqa interparlamentari. Hija ħaġa tajba li l-parlamentari Ewropej u nazjonali jista' jkollhom skambju ta' opinjonijiet fuq l-implementazzjoni tal-programm ta' Stokkolma il-firxa wisa tal suġġetti koperti Eh, jitolbu li eh, inqasru il-numru u il deċiżjoni li nalqu eh, nitkelmu fuq il-kooperazzjoni tal-Pulizija u tal-Ġudizzjarja f'din il-laqa skont il-Trattat ta' Lisbona li għanna status legali u anki il-Parlamenti Nazjonali għandhom pa' ruol importanti anki fuq dawn is-suġġetti. Issa fuq dak għandu xaqsam proposti għal regolament illi l-Kummissjoni se toħroġ eh, minnu fih fuq Eurojust, jien nista' nitkellem fil-qosor. Dan it-test prinċipalment eh, sa fejna fien ser itejjeb il-governanza tal-Eurojust biex eh, tneħħi ħafna mill-ħidmiet amministrativi tal-kulleġġ Dan huwa progress kbir u l-Eurojust Back se jsir iktar effiċenti u l-membri nazzjonali se jkunu jistaw jikkonċentraw iktar fuq il-attivitajiet eh, iktar eh, importanti u nittamaw li dan il-test anki se jgħidilna fi dettal kif il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew se jkun eh, involut fil-evaluazzjoni tal-attivitajiet tal-Eurojust. Il-proposta però miex se twassal għal starriġiet kriminali kif hemm miktub fl-artikolu 85 ta' TFEW. E. Aħna jiddispjaċina eh, dan, però inħossu li jkun diffiċli li wieħed jagħmel żewġ negozjati, wieħed fuq il-prosekutur pubbliku li ieħor fuq il-Eurojust li jiftaħ eh, investigazzjonijiet kriminali. Però nridu ngħidu illi li t-tisħiħ ta' setat tal-Eurojust jimxu jitfit mal eh, in tal uffiċu tal-prosekutur pubbliku għaliex huwa probabbli illi il-prosekutur pubbliku mux se involvi l-istati membri kollha. U qabel ma nagħmlu riformi ta' testi eh, eżistenti ridu intemmu l-evalwazzjoni minnaħa tal- eh, tal- tal-istati membri ta' deċiżjoni ta' 16 eh, ta' Deċembru tal-2008. Din id-deċiżjoni għadha ma ġietx eh, eh, approvata mill-Stati membri kollha. Franza per eżempju għadha m'amlitux dan se tagħmlu fil ġimat li ġejjin. Proposta għal regolament li se tieħu l-Komissjoni minn hawn ftit ieħor biex twaqqa fil-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku minn nibdew minn Eurojust se dan Pratikament l-idea tal-prosekutur pubbliku Ewropew eh, ġiet imsemmija l-ewwel darba hawnhekk fil-Parlament Ewropew u fuq livell akademiku fl-1987 fil korpus Juris eh, fil-grupp eh, tal-professor Mirej Thomas Marti. Kienet idea illi ħasbuha forsi idea daqsxejn waħda fantazjuza. Imma minn dak iż-żmien nistgħu ngħidu illi mitħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona bl-artikolu ġdid eh, numru 86 eh, iż-żewġ eh, ferat tal-Parlament Ewropew appoġġjaw din l-idea li huwa progress bir għal ġustizzja. U adattajna żewġ riżoluzzjonijiet għal twaqif tal-dan l-uffiċċju l-ewwel wieħed 10 snin ilu fl-2002 meta eżaminajna il-Green Paper tal-Kommissjoni u tini darba anki fl-2011 inizjattiva tiegħi u ta' membru anki tal-maġġoranza illi l qiegħed fl-oppożizzjoni Gi Ġefwa u dan najdu biex nisħa il-fatt illi Eh, eh, eh, li fi Franza u argumenti li huwa fidejn pozizjonijiet ta' partit. u wasal għal studju dettaljat u anki senat kien attiv u reċentement adotta rizoluzzjoni fuq dan is-suġġett b'mod partikolari f'mod speċifiku f'jannar ta' din is-sena. Il-gvern Franċiż ukoll huwa a favur illi jinħoloq dan l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku infatti Franza ila taħdem f'grupp intergovernamentali ma' 10 pajjiżi membri u l propozizjoni komuni ġiet mibawta mill-Ministri tal-Ġustizzja Franċiż u Ġermanis lill-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarju Ewropew f'Marzu tal-2013. E, e, dan it-twaqif ta' dan l-uffiċċju sej eh, se wasal għal ħafna kwistjonijiet u rridu deċidu fuq l-alternativi. Eh, eh, se niprofa ngħaddi issa minn xi minn dawn l-argumenti u ngħid li huma dawk li nippreferixxu. Waħda mill-ikbar mill-iktar kwistjonijiet hija il-kompetenza ta' ta' protezzjoni ta' dan l-uffiċċju għandu jkun għal biex jirrapprezenta l-interessi finanzjari eh, tal-Unjoni tal Ewropea jew għandna għanna no, ninkludu anki l-ġlida kontra eh, kriminalità gravi anki fuq livell transkonfinali kif hemm miktub fl-artiklu 86 tal-TFUE. E. Fuq dan l-Assemblea Franċiża tkellmet ta' favur ta' uffiċċju ta' prosekutur pubbliku Ewropew kompetenza biex jiġilet kontra il-kriminalità eh, gravi mill-bidunet meta din ikolla bazi transkonfinali. U hemm min koll jara kompetenza għal eh, ġlida tal-terrorizmu, eh, trafikar tal-bnidem u anki ċiberkriminalità. L-artikolu 86 jitlob li kunem unanimità. Però jekk naħolqu eh, eh, dan l-uffiċċju b'kooperazzjoni intergovernamentali li huwa possibbli, ma nara l-ebda problema billi nitkellmu fuq l-artiklu 330 eh, f'dawn f'dawn ċirkostanzi illi fihom dawk l-istati biss illi ikunu voluti fil-kooperazzjoni misaħħa jkollhom mbagħad id-dritt li jivvutaw. Għal daqstant l-unanimità mhijiex ostakolu it tini punt li nixtieq nagħmel hija l-kwistjoni jekk dan il-uffiċċju għandux ikun strutturat bħala kulleġġ għandu jkollna prosekutur wieħed singolu fuq livell Ewropew li huwa assistit minn deputati f'kull eh, stat membru jew għandu jkollna korp kolleġali. Eh, l-alternativa, l-ewwel alternativa hija l-għażla tal-Kummissjoni eh, għaliex struttura kolleġali tfisser illi eh, mbaħt l uffiċu tal-prosekutur ma jkunx effettiv u eh, u effikaċi. Aħna naħsbu illi aħjar ikonna struttura kolleġali għax bekk inkunu nistgħu nigarantixxu l-effettività ta' dan il-prosekutur billi kun hemm bażi solida fl-istati membri. Imma dana jekk huwa eh, parti u u accettat mill-istruttura ġudizjarja tal-Istati membri e, dana jista' jkun effettiv. U dana e, għal dan biex dana jiġri għandu jkollu status e, ta' leġittimità fil-Istat membru illi ma, illi xek konna sempliċement deputies tal-prosekutur pubbliku Ewropew. Wieħed jista' jkollu l-idea anki li jkun hemm Eh, kap tal-prosekuturi li kun primus inter pares eh, u li kun il-president biex najdu hekk eh, biex jiftaħ procedimenti u jow jista' kunem anki grupp iktar żgħir tnejn jew tliet membri li jiġu maħtura brotazzjoni u, u il- membru nazjonali jista' jkun responsabbli. karkom l-artiklu 86 tal-TFUE jgħid illi l-Uffiċċju tal prosekutur Pubblika għandu jkun ibbażat fuq Eurojust. Illi anke Eurojust hija kolleġali u għal daqstant aħna nappoġġaw din l-istruttura. It-tielet punt huwa il-ħatra ta' status ta' ta' dan l-uffiċċju pubbliku. Nek irridu nħarsu lejn il-deċiżjonijiet li saru Eh, fil-kas tal-Avokati Ġenerali tal-Orti Ewropea u għandu jkollna anki dispożizzjonijiet ta' e, e, ta' immunità u indipendenza għandhom għandhom jeżistu anki eh, u għandhom ikonu l-possibilità li fil-mandat taħħom ikollhom anki l-attività kriminali u anki fuq la leġi applikabli ridu anki namlu Eh, għazliet proċedurali l alternativa tkun illi eh, namlu referenza għall liġi nazjonali tal-Istati membri eh, fejn isiru l-istħarriċ Umbat fil-fazi proċedurali u tal-ġudizzju se għamlu referenza dawn anki għall-istati membri mill minnu o jkun oriġina il-proċediment. U dana biex nevitaw mbagħad li jkun hemm il-soltu foreign uh, forum shopping a ta' sanzjonijiet u għandu jkun hemm standards minimi fuq uh, reati u, u pieni u dana u għaskont l-artikolu 6 u 80 paragrafu 3. Għandi minuta biss, għan nitkellem fuq l-ħar u l-ħames kwistjoni illi hija il-revizjoni ġudizzjarja tal- attivitajiet tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku. Fuq dan il-punt jista' jkun hemm anki kwistjoni ta' noqqas ta' bilanċ bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji fi stati membri jekk ma jkunx hemm possibilità ta' appell biex sentenza mm, li tkun sa, eh, tkun inġabet minn prosekutur pubbliku fuq livell nazzjonali. Dawn huma l-punti proċedurali li ċtar nitkellem fuqhom Jina għad mm, mm, dispozizjon għal mistoqsijiet ta'kom nista in fakarkom illi għal din is-sessjoni ta' darodu aħna għandna limitu sal uh, nofsija għal daqstant mux iktar minn 10 minuti għal prezentazzjonijiet biex ikun nista jkollna anki xiftit żmien għal diskussjoni bejn il-parlamenti bejn il-parlamenti nazzjonali u anki l-Parlament Ewropew. Issa ngħaddu għal Massi Klausen mill-Eurojust. Grazzi ħafna, President. U l tajba, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew u anki membri onorevoli tal parlament Nazjonali. Fil-bidu tal-intervenzjoni tiegħi jiena forsi nixtieq nitlob skuża lilkom għaliex fl-aġenda tagħkom hemm miktub illi il-Viċi President Carlos Sajan kien se jkellimkom. E, e, sfortunatament ma setax jiġi u talab lili nidħol floku. Niprova nirrispetta l-10 minuti illi tawni, pero nammetti li ħaġa diffiċli ħafna s-soġġett li qed diskutu għawnek eh, <laughs> eh, u għed jista' jikteb anki kodba sħaħ. X'nistgħu ngħidu f'dan il-qafas tal-kooperazzjoni ġudizzjarja? Aħna kollha nafu illi l-arfin reċiproku u x-xogħol attwali eh, għal dan huwa il-bażi ta' area ta' ġustizja fil-liġi kriminali skont it-Trattat ta' Lisbon. Naturalment, Dana għandu jiġi flimkien mal-ħidma kontinwa biex insaħħu il-drittijiet proċedurali. U dan kollu huwa bbażat fuq il-fiduċa reċiproka tal- tal-akkużati tal u tal- u tal-prosekuturi. U għawnek għan anki ir-regola illi il-GITs għandhom ruol importanti meta niġu għal organizzazzjonijiet transkonfinali kriminali joint investigation teams dawk li għedunhom JITs. Dawn il-JITs huma ħafna flus u għal din ir-raġuni il-finanzi uh, tagħhom huma essenzjali. L-euro ġust kella uh, Eh, Suċċess fil-finanzjament ta' dawn il-JITs f'dawn l-ħar ħames snin u aħna eh, eh, għanna il-fiduċa tal-autoritajiet ġudizzjari, tal-prosekuturi, tal-imħalfin. Għanna ħafna esperienza fil-twaqif ta' dawn il-JITs u anki assistejna assistejnijom u anki fit-ħaddim tagħhom. u għal daqstant waħda mill-punti li jena nishtiq li jiseħħu u l-ewwel wieħed minn dawn il-punti huwa e, huwa illi l-Eurojust tixtieq tara illi jkun miktub moċċar fit-testa regolament illi il-finanzjamenti ta' dawn il-JITs hija waħda mill-ħidmiet tal- Eurojust. Ir-wol tal-Eurojust fil-finanzjament ta' dawn il-JITs għandu jiġi konsolidat. Aħna kolla naqblu naħseb illi il fiduċja reċiproka tal-avukati eh, kif diġa tkellimna u dan huwa essenzjali kif għalu ħafna għal biex ikonna eh, area ta' ġustizja kriminali li taħdem. U għanna nemnu koll li it-taħriċ u koll għandu jittajjeb, għandu jkun hemm eh, programmi ta' skambju, ta' studju u anki in-network ġudizzjalja eh, eh, u anki dikta kif ġara fl-Europol għandu jkollu rwol importanti biex din il-fiduċa timbena. Issa li huma il-prioritajiet mill-punto di vista tal-Eurojust illi għandhom jiġu konsiderati fil-proposta għal regolament fuq l-Eurojust L-artikolu 85 ta' trattat fuq il-taddim tal-Unjoni Ewropea, TFUE, eh, jitkellem fuq il-koordinazzjoni bħala il-rol importanti, il-wol eh, l-iktar importanti tal-Eurojust. Aħna x'għandna bżonn biex namluħda? L-għonet għandna bżonn ta' informazzjoni, informazzjoni fuq l-attivitajiet kriminali u eh, informazzjoni anki fuq l-istħarriġ. U dan huwa t-tieni punt fil- Eh, lista ta' affarijiet li nixtieq li jseħħu. Iżguraw hekk jogħġobkom illi it-test ta' regolament ikun tali illi din l-informazzjoni nistgħu nirċevu aħna għax bekk inkunu nistgħu in tejbu eh, u nżidu id-dimensjoni Ewropea biex inkunu nistgħu naġixxu b'mod proattiv u mhux nistennew li l-awtoritajiet ġudizzjali jiġu eh, lejna b'talbiet speċifiċi għall assistenza ma nistgħu aħna namluhom dawn mod proattiv e, u noffru l-assistenza tagħna biex niżguraw bekk li dimensjoni Ewropea kollha kemmi tal-kriminalità ta tiġi trattata. Il aħna ġasmajna illi mhux e, l-istati membri kollha għat e, u id-deċiżjoni numru 13 e, l-implementazzjoni timxi bil-mod U dan nistaw naraw ħanki fl-evalwazzjoni reċiproka. Iridu insaħħu il-rabtiet ma' Europol u nisguraw li nirċevu l-informazzjoni minna tagħhom. Naturalment, dana anki fuq dak li għandu xaqsam ma' Leo Olaf. Nerġa' ura fuq il-punt iktar importanti li huwa l tijaj tiegħi illi huwa il-finanzjament tal-JITs bħala punt illi irid jiġi konsiderat. Il-setat ulterjuri għal membri nazjonali ovvjament huwa punt kontroversjali. Is-sitwazzjoni attwali hija tali illi is-setat tal-stati membri eh, mhumiex bizzejiet. U aħna rajna każijiet fejn il-problemi kienu uh, imħabba il-limitazzjonijiet tal-membri nazjonali. Però huwa għafidejn l-istruzzjonijiet Ewropej u dawk li jieħdu deċiżjonijiet jekk il-pessatat nazzjonali għandhom jiġu miżjuda, per eżempju eh, l-investigazzjonijiet e riżoluzzjoni ta' konflitt ta' ġurisdizzjoni billi kunem hemm deċiżjonijiet vinkolanti. Issa, jekk intkom taħsbu illi il-Eurojust għandu jkollu dawn is-setat ulterjuri. Allora rridu nikkonsideraw kwistjonijiet u anki rimedi legali illi għandhom ikunu eżistenti e, i-kriteri sostanziali e, deċiżjonijiet vinkolanti, fu rizoluzzjoni ta' tilwim għandu jkun ibbażat fuq deċizjoni illi timbeda starriċ u għandu jiġi konsiderat anki l-impatt ta' dawn id-deċizjonijiet fuq il-prinċipju ta' opportunità kontra il-prinċipju ta' legalità fil każ ta' prosekuzzjoni obbligatorja. Hemm ħafna kwestjonijiet ukoll li wieħed għandu jikkonsidra. Naturalment aħna nafu illi il-proposta tal kummissjoni se tagħti wkoll eh, setat ta' supervizjoni parlamentari fuq l-Eurojust. U ħana nilqaw dan l-involviment futur tal-Parlament Ewropew tal parlament Nazzjonali fl-evalwazzjoni tal-attività tal-Eurojust. Aħna nemnu illi l-involviment tal-Parlament Ewropew u tal parlament Nazzjonali se jżid l-accountabilità demokratika tal-Eurojust u se tiżviluppa u kus saħħaħ anki il-relazzjoni bejn eh, Eurojust u l-Parlament Ewropew kif ukoll dawk nazzjonali. Issa, xandu jiġi evalwat Aħna naħsbu li l-evalwazzjoni għandha tikludi l-abilità il-kapacità ta' Eurojust li twetta il-missjoni tagħha u tilħa l-anijiet tagħha. ċoe jekk aħna għanniex valur għall-ispiża. Aħna inħossu illi l-indipendenza tal-Eurojust fuq dak li għandu xaqsam mal-xogħol operattiv tagħna għandu jiġi eh, salvagwardjat u għal din raġuni ma nħossux illi għandu jkun hemm interferenza ma' razzjonijiet ma eh, fil-każijiet kriminali individwali. Mela, din l-evalwazzjoni kif tista' seħ? Kif qalet il-Kummissarju għal Malmstrom hija fidejn il-Parlament u aħna manna manniex opinjoni speċifika, però dak li huwa importanti minn naħa tagħna huwa li jkun hemm evalwazzjoni waħda mill-istruzzjonijiet kollha u mill-partit kollha interessati u li ma naslux għal duplikazzjoni ta' e, evalwazzjonijiet jew ikollna anki diskrepanzi e, u kontradizzjonijiet bejn il-evalwazzjonijiet u għal din raġuni għandu jkun hemm evalwazzjoni waħda konġunta. U kelma aħarija fuq il-prosekutur eh, pubbliku Ewropew, sinjuri, aħna nemnu illi kif diġa għalet il sinjura Karaman li il-prosekutur pubbliku ta' Eurojust se jkollu jaħdem jitfit mal- għandu jkun hemm komplementarità, koerenza u appoġġ reċiproku, sinerġiji Naturalment, jekk il-prosekutur pubbliku Ewropew jinħolo ma jinħoloqx mill-istati membri kollha ma ikun hemm ta' koordinazzjoni tal-Eurojust eh, fil-kooperazzjoni Eh, ikun parte, eh, stati parteċipanti u stati non parteċipanti u l-euro ġustandu jikkoordina dan il ruol L-artikolu jgħid koll illi dan għandu jinħoloq mill-euro ġust u l-prosekutur pubbliku jista' jaħdem fu kooperazzjoni eżistenti u risorsi amministrativi li ġanna, u nistaw anki nikonsidraw anki il-relokazzjoni anki tal- prosekutur publiku tal-Eurojust. Grazzi, Signora Klausen, fuq il-prezentazzjoni tal-Eurojust. Issa nisimaw minn anti rappresentant tal-Olaf u nisimaw l-Sur Giovanni Kessler. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, membri onorevoli tal-Parlament Nazzjonali. Grazzi ta' din l-opportunità li natatli biex naqsam ma'kom xi ħsibijiet dwar xogħol li għaddej bħalissa li l-Kummissjoni Ewropea qiegħda twetta' fuq il-proposta biex twaqqaf l-IPPO, l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku. Diġi Olaf flimkien ma' Diġi Ġustizzja qed jaħdmu fuq is-servizzi involuti għal dan ix-xogħol ta' tħejjija għat fassil ta' din il-proposta naħta kommissjoni u responsabiltajiet. Ġifieri viċi President Redding u l kummissarju xemeta qed jaħdmu flimkien. Ix-xogħol tal-Kummissjoni wasal f'stadju pjuttost avvanzat u bħalissa l-approvazzjoni tat-test aħħari mill-kolleġġ ser isir fil-ġimgħat jew xhur ftit xhur li ġejjin. Qatt ma taf sal-aħħar se jiġri imma ejja ngħidu biex inkunu ċerti sara ħarta ta' din is-sena, ġifieri pjuttost viċin id-data, ftit ħsibijiet fuqha mill-perspettiva tagħna ta' Diġi Olaf. L-ewwel nett irridu nifmu x'inhuwa l-punt ta' tluq. Aħna mhux qegħdin nagħmlu l ippo minħabba li hija semmija fit-trattat biss hemm ħafna ħsieb warajh dan l-uffiċċju u għalhekk l-ewwel ħsieb huwa li rridu nirrikonoxxu ħaniprofa nkun konċis u għalhekk forsi nkun pjuttost frank imma rridu nirrikonoxxu l-fatt illi il struttura li għanna bħalissa a dispożizzjoni tagħna biex inkampaw u nindirizzaw ma' kriminalità transkonfinali b'mod partikolari Kriminalità ekonomika transkonfinali pal pereżempju korruzzjoni u l-frodi mhix adattata. ċara din. Hija sistema ta' seklu 19 li hija bbażata fuq il-perspettivi nazzjonali. Jiġifieri kull pajjiż jara r-roqa tiegħu jieħu ħsieb il-kompetenzi nazzjonali tiegħu fil servizzi nazzjonali tiegħu b'dawn it-tip ta' reati. Ġala darba kienu kwistjonijiet nazzjonali biss u reati nazzjonali biss, forsi kienu hekk fis-seklu 19, imma dan madux japplika issa, u naraw ħanke mill-esperjenza tal-Olaf dan li dawn it-tip ta' reati kull ma jmur qed isiru dejjem aktar jekk mhux dejjem ta' natura transkonfinali. Iżda aħna qegħdin indirizzawhom mill-perspettiva nazzjonali jiġifieri minn perspettiva frammentata. Is-servizzi tagħna ta' investigazzjoni il-ġudikatura nazzjonali, s-servizzi ta' prosekuzzjoni tagħna jindirizzaw f'dan il-qasam f'dimensjoni transkonfinali bħala kriminalità u dan xi fisser ifisser li l-biċċa kbira ta' żmien ma narawx l-istampa ġenerali, ma nirnexxinniex nindirizzaw din il-kriminalità. Issa, meta naraw il-kriminalità jekk jirnexxinna naraw biss parti minnha u jekk nkunu fortunati mbagħad niksbu bieċa evidenza, bieċa informazzjoni u nsibuhom f'pajjiż ieħor. Mbagħad għandna s-sistema tal-kooperazzjoni internazzjonali. Xi ħaġa tajba din, imma xorta t-nibdow mill-perspettiva nazzjonali u mbagħad nibdew minkomplu bil-kooperazzjoni internazzjonali. Kooperazzjoni internazzjonali li bbażata xorta waħda fuq mudell tas-seklu 19 tal-assistenza legali reċiproka, ġifri ftehimiet, etc. li komplejna ntejbu, ntejbu, ntejbu sa' kemm wasanna sa' Eurojust. Iżda xorta mhux biżejjed. Għaldaqstant, l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku ser ikun il-pass li jmiss biex nindirizzaw dawn it-tip ta' reati mhux biss minn perspettiva nazzjonali mill-kooperazzjoni internazzjonali imma minn perspettiva Ewropea. Ma tistax tindirizza fenomeni Ewropej minn perspettiva nazzjonali biss, għandek bżonn ukoll l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku. U dan huwa l-punt kif ħan indirizzaw dan kollu, x'inhi l-intenzjoni li aħna ħan tagħna biex nindirizzawha. Aħna jkollna Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku diġà tara mill-isem huwa Uffiċċju. Sinjura eh, Lins, aħna nafu l-kustjoni tal-kolleġġalità u tal-modell ta' kolleġġ, aħna nafu l-pozizjoni tal-Kommissjoni, għat tiġi diskussa ġara darba tiġi proposta eh, mres għal-proposta fil-Kunsill u anke fl-Istati Membru, fil-Parlament Nazzjonali u ovvjament ukoll fil-Parlament Ewropew. Iżda memx uffiċċju ta' ġudikatura jew ta' prosekuzzjoni l-ebda pajjiż tal-Unjoni Ewropea li ssir mill model kolleġali. U għalhekk le, m'hemmx prosekutur nazzjonali li huwa eh, bazat fuq il model kolleġali. Mhux kolleġġ qed ikompli jafas u jibni fuq il-kooperazzjoni internazzjonali fuq livell nazjonali. U għalhekk il model kolleġali mhux kompatibbli fl-opinjoni tiegħi bil-kunċett ta' uffiċċju. It-tieni, il-mudell kulleġġali li jaħdem tajjeb ħafna għal Eurojust, jiġifieri għal kooperazzjoni internazzjonali, mhux kompatibbli mal-kwistjoni tal-indipendenza tal-prosekutur pubbliku Ewropew L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew mhux magħmul mir-rappreżentanti nazzjonali maħtura mill-gvernijiet nazzjonali għad differenza tal-Eurojust huwa uffiċċju jrid ikun indipendenti. X'inhu l-mudell tagħna fil-qosor? Mhux mudell b'ħafna ferat jew ħafna tentakli jisu xi arnita f'stati membri differenti, imma huwa mudell deċentralizzat jew jekk tippreferu mudell integrat jiġifieri uffiċċju magħmul minn prosekuturi b'uffiċċju ċentrali żgħir b'setat ta' koordinazzjoni u prosekuturi tal-istati membri li ser jiġu identifikati fil-gradi eh, differenti tal-uffiċċji ta' prosekuzzjoni fl-istati membri li ser iwetqu xogħolhom fl-istati membri. Għalhekk hija integrazzjoni ta' uffiċċji eżistenti ta' prosekuturi nazzjonali b'punt ta' koordinazzjoni fit-tmun ta' dan l-uffiċċju fi Brussell, Lussemburgu, Ruma, min jaff, ma nafx. Imma f'uffiċċju ċentrali ġifieri. Mbagħad jiġdu ħabel wieħed flimkien, jaħdmu flimkien. X'inhu huwa x-xogħol tal-Leppo apparti din il-viżjoni Ewropea u l-perspettiva Ewropea? Ix-xogħol tiegħu ser ikun li ser ikun hemm l-ewwel darba l-implementazzjoni tal-Ispazju Ewropew ta' Ġustizzja. M'għandniex implementazzjoni prattika ta' dan il-kunċett tant importanti u jiġu wkoll mill-programm ta' ma' dan li qed nitkellmu dwaru llum. Għall-ewwel darba għalhekk fl-istorja jekk jirnexxinna nistabilixxu l-EPPO l-Uffiċċju Ewropew ta' Prosekutur Pubbliku se nelbu l-kwistjoni ta' l-assistenza legali reċiproka tal-kooperazzjoni internazzjonali. Illum jekk prosekutur ta' tramuntana tal-Italja kif kontin rib fil-frontiera Awstrijakka eh, ta' 20-30 km jrid evidenza mill kollegi Awstrijaċi jrid jibda dal-proċess ta' assistenza legali reċiproka sal-ġurnata mqazza tal-lum. Iġifieri, anki forsi jkollu eh, jagħmel eh, referenza l Eurojust flajja Anke fiħdan għalek leppo ħajkun hemm eh, prosekuturi franċiżi, austrijaċi, eh, taljani, eccetera, imma taħt l-istess kappa tal-leppo. Ġifiri musser ikun hemm kooperazzjoni internazzjonali, mhux dan ħajkun qofol, imma l-kooperazzjoni feħdan l-istess uffiċċju. Għalhekk aħna ser nexxinna nelbu l-ħtieġa li konna l-assistenza legali reċiproka. Dan ser iwassal benefiċċji kbar biex tevita l-ħela ta' ħin, dowmin u twassal effiċenza. Irrit nagħlaq, timlu l-sinjal, ngħid kantejn minuta kollox dwar il-kwistjoni tal-kompetenza. Naħseb li l-proposta tal-Kommissjoni Ewropea ser tibda bħala kompetenza ta' dan uffiċċju l-ewwel fuq il-reati pif il-protezzjoni tal-interess finanzjarju tal-Unjoni. Ma nafux ikkussir isser ikun hemm proposti bħal dawn, imma minħabba l-aċċettazzjoni importanti li kemm jista' jkun kemm l-ikbar numru ta' stati membri jissieħbu f'dan il-proġett l-Eppo. Imbagħad irridu naraw kif ħankomplu nibnu fuq dan l-uffiċċju u kif ħanwaqfu dan l-uffiċċju billi nużaw ir-riżorsi eżistenti li diġà għandna fis-seħħ u fl flimkien anke biex ikonna uffiċċju bla spejjeż permettu li ngħid inkella qatt ma ħawwet u uffiċċju f'dawn is-snin li ġejjin jekk nitolbu għal eh, riżorsi monetarji addizzjonali, jiġifieri ser ikollna uffiċċju li ser iserraħ fuq riżorsi umani u finanzjarji eżistenti ta' Eurojust, Olaf u l-Istati Membri Nazzjonali minnaħa tal-kompetenzi tagħhom fuq livell nazzjonali mill uffiċċju Nazzjonali. Grazzi ta' din l-opportunità u l-esni nimwieġeb għal iktar mistoqsijiet f'din id-diskussjoni. 10 minuti. Grazzi għet il-President, issa ntemmu din istampa ġenerali bil-round li jmiss il-kellim li huwa Holger Matt li qed jippreżenta li huwa l-President tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Avukati fil-Qasam Penali. Għanna Leppo, l-Uffiċċju Ewropew ta' Prosekutur Pubbliku l-ewwel darba li l-Unjoni Ewropea mhux biss l-istati membri, ser ikunu qed investigaw bis-serjetà u jresqu qudiem il-qorti dawk li jkunu mresqu qudiem il-liġi għal reati serji gravi transkonfinali li jiġu definiti u sanzjonati mill-liġi Ewropea kriminali. Nadilek il-mikrofonu sur Matt. Grazie President, Signori. Diffiċli nikkommentaw proposti fuq proposti li ma nafux xi konsistu għalissa, allura jiena xorta ħniprofa nagħmel l mutijaj tiegħi, imma nafu l-koll bej wieħed u ieħor, forsi Giovanni Kessler marra fiktar minni, imma xorta waħda jiena naħseb li fl-interess tagħkom li jiena niffoka fuq l-EPPO, l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku. L-ewwel qabel kollox nixtieq nintroduċi l-ICBA, l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Avukati tal-Qasam Penali, rappreżentati minni l-lum. Aħna l-unika assoċjazzjoni tad-difiża madwar l-Ewropa u l-abbonament tagħna fih eh, madwar 35 sa 45 eh, stati tal-Kunsil tal-Ewropa u anki l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. L-CBA segwi kważi l-proposti kollha fil-qasam tal-ġustizzja kriminali madwar l-Unjoni Ewropea. Nikkumentaw fuqhom, nattendu laqat tal-esperti u f'dan ir-rigward nixtieq nisħaq vot storiku li seħħ il-bieraħ tal-Kumitat Libe fuq direttiva għall-aċċess għall-avukat. Ta' belħaq jiddispjaċina li mhux is-suġġerimenti kollha tagħna fuq din id-direttiva E, tqisu ġo aċċettati u ddaħlu fil-rapport iżda xorta waħda nilqaw ħafna dan l-spass storiku u jirreferi għal roadmap u roadmap hija parti mill-programm ta' Stokkolma. U f'dan ir-rigward kien pass importanti biex nipromovu fl-aħħar inħarsu drittijiet fundamentali taċ ċittadini Ewropej. F'dan ir-rigward, speċjalment, Aħna nishtiq nirringrazzjaw il-Parlament Ewropew, ir-rapporter fuq dan id-dokument Antonescu li kellu impenn b'saħħtu diplomazija eċċellenti u fema tajba ħafna ta' xem fil-qofol tal-kwistjonijiet ta' dawn il-negozjati. Sinjuri, il-proposti jew l-enin tal-Kummissjoni Ewropea wis probabbli fuq il-EPPO għadhom miftuħ, għadhom pendenti, forsi mhux solvuti għalissa. E, struttura istituzzjonali, approċċ integrat u xorta sistema deċentralizzata ta' koordinazzjoni u relazzjoni mal-Stati membri mal-livell Ewropew, koordinazzjoni tal-EPPO fuq livell Ewropew ma' Eurojust, ma' Europol, ma' Olaf, indipendenza, e, kontroll demokratiku u politiku, Eh, rendi milom, kontrol proċedurali, xogħol fuq livell nazzjonali jew tal-istati membri, differenzi possibbli u neċessarji bejn taqsimiet ta' investigazzjoni, ta' prosekuzzjoni, ta' ġuri, kwalinkwa proċess li inkludi u koll l-EPPO, l-Offiċju Europu ta' Prosekutur Pubbliku. F'dan ir-rigward nixtieq nisħaq fuq 14 <laughs> il-prinċipju politiku li aħna aħna identifikajna. Mhux biss li CBA, l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Avukati tinqasam penali, imma aħna definixxejna dawn l-14 punt. Iddiskutejnihom anke ma eluf ta' avukati oħrajn ma' CCBE, il-Kunsill tal-Avukati fil-Qasam Penali, fl-Europa u anke fuq livell nazzjonali, per eżempju, mal eh, l-avukati penali tal-Germania, koll li huma kienu resqu għarrit fuq din il-kwistjoni. U issa nixtieq nippreżenta l-iktar 14 il-prinċipju politiku li huma importanti. L-ewwel nett, biżejjed evidenza għal ħtieġa tal-EPPO, Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku. Nifhem li Giovanni Kessler jassumi li hemm din ħtieġa, imma aħna għandna bżonn politikament li jkollna evidenza ta' dan u nixtieq li intom tkunu konċi ta' dan fatt li jen ħtieġa li jintom tħarsu lejn l-evidenza. It-tieni. Importanti li naraw fejn l-istati membri jistaw jew ma jistawx li ikollhom ġurisdizzjoni jew ikollhom ir-regola ta' komplementarjetà u anke f'każijiet oħrajn x'tista' torbot pereżempju mar-regola ta' proporzjonalità tejjem konformità mal-artiklu 86 ta' trattat. Dan ir-rigward, l-ugwaljanza ta' setat bejn is-setat tal-istat u drittijiet individwali tal-persuni fiżiċi u naturali u anki salvagwardji ta' proċedura li tinkludu wkoll avukat eh, l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u għamlek għandek ukoll l-lista ta' xewqat tal-Eurojust li kollhom iktar fondi jekk tieħdu verament bis-serjetà dan ix-xogħol li tippromovi u tipproteġi id-drittijiet fundamentali. U għalhekk għandha tkun kwistjoni importanti li kollok il-fondi biex kun tista' tagħmel dan ix-xogħol mal-proċeduri tal-Leppo. Il-standard ta' salvagwardja tal-Leppo għandha tkun tal-ola livell anke fil-qasam mhux daqshekk ċar tal- qabel isir stħarriċ u mhux il-livell komuni minimu bħal pereżempju d-direttiva fuq l-standards minimi importanti biex ikun hemm ugwaljanza tas-setat u anke biex ninkisbu l fiduċja u rikonoxximent permezz ta' dan ta' din l-istituzzjoni futura li tista' titwaqqaf fil-ġejjin qarib. Il-ġbir tal-evidenza għandu jiġi osservat ukoll fuq l-ola livell anke fil-investigazzjoni mhux daqshekk ċara ta' situazzjoni mis daqshekk ċara ta' qabel ma jsir starriċ. Anke starriċ u forum shopping irridu nkunu konxi ta' dan il-periklu f'dan il-kontest. Kontroll ġudizzjarju effettiv matul il-proċessi għandu jiġi garantit fil-prattika rati nazzjonali u anke Ewropej hija kwistjoni imma għandix tkun kwistjoni għandu jkun hemm deċiżjoni tal-qorti bħala kontroll ġudizzjarju, speċjalment kwalinkwa miżuri koersivi u anke rikonoxximent ta' deċiżjonijiet negattivi f'dan il-qasam ta' miżuri koersivi. Punt ieħor, il-bilanċ u koordinazzjoni tal-istatat tal-istat u kompetenzi fuq il-livell Ewropew, ir-relazzjoni tal-EPPO fil-futur u Eurojust u Europol u Olaf Kolla flimkien Tmin punt kontroll politiku demokratiku jew inkella versus l-indipendenza ta' Aleppo. U fl-aħħar il-kwistjoni tal-accountability li dan l-uffiċju għat rendi kont ta' milu. Anki orti tal-appell u setat eh, tal-ġudikatura diffiċli ħafna li tagħmilha fil-prattika u jkun interessanti naraw soluzzjoni ser toħroġ biha il- kummissjoni bil-proposta regolament. L-axar punt huwa il-konflitt ta' ġurisdizzjoni u l tem il-proċeduri, il-kwistjoni ta' nebis in idem. U għan wasan il-punt li jmiss ġifiri li kunem ġurisdizzjoni flekkim sejħa kazijiet imħalta fej kunem reati doppji, mux biss reati PIF, PIF, imma anke leppo ser ħares u koll u jiffoka fuq l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjoni tar-reati PIF, PIF u anke għal protezzjoni tal-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea fil-fatt, PIF. Punti ieħor huwa l-ħtiġa ta' regoli biex wieħed iressa qudiem il-liġi u qudiem il-qorti anke l-reviżjoni ġudizzjarja u biżejjed rimedji għad-difiża qabel il-sir il-proċess biex bekk nimminizzaw il-, il il Ehm, ftejn minn taħt u shopping li jsir f'dawn it-tip ta' proċeduri. Punt ieħor huwa l-kumpens biex ikun hemm investigazzjoni legali u prosekuzzjoni mill-EPPO. U l-aħħar punt, il-punt 14, punt importanti ħafna huwa traduzzjoni u l-interpretar li għandu jkun aċċessibbli wkoll għad-difiża. Meta nagħtu ħarsa mbagħad lejn il-punti orientati ħafna lejn id-difiża għandu jkun hemm proċedura, reġim ta' proċedura eh, vinkolanti b'drittijiet għal proċeduri skont l-artiklu 86 paragrafu 3. Dawn ir-regoli tal-proċedura tal-EPPO għandhom jinkludu, l-erżentenni għandhom jinkludu mhux biss il- salvaguardi klassiċi ta' proċedura imma anke mod partikolari regoli fuq l-lajnuna legali għall-lepo. Dan huwa l-istqarrija fil-qosor tiegħi u nieqafhom. Grazzi, grazzi ħafna surmat, jiddispjaċini, imma narrafkom li l-affarijiet qed jimxu fil-Parlament Ewropew għandna sistema ta' interpretazzjoni, l-interpreti magħna sa nofsija u għalhekk għandi lista mhux qasira u għalhekk nħeġġixkom biex tagħmlu l-almu tagħkom biex iżommu l-interventi tagħkom sa minuta jew minuta u nofs. Inkellem isser ikollna biżejjed ħin għattini tieni round biex ikollna kumment mill-panel. Zommu mal-ħin jekk iġobkom għaliex inkella san nofsija jew ftit iktar minnek l-interpreti u jkunu nistgħu naħdmu biss bl-Ingliż. Nibdew bis-Sur Olbrecht mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Minuta jekk jogħġbok. Ser nipprova nżomm fil-qosor u nitkellem fuq kwistjoni tal-EPPO, l-Uffiċċju Ewropew għall-Prosekutur Pubbliku. Naħseb li Il-punt kruċjali għat waqif ta' dan it-tip ta' uffiċju huwa li konna il-fiduċa fl-istati membri li konna l-fiduċa tal-autoritajiet ta' prosekuzzjoni u anke ta' ċittadinu tal-Parlament. L-impressjoni tiegħi mhix li bħalissa rridu nsegwu, ma rridux nsegwu l-kwistjoni kif taħdem l-Olaf, imma naħseb li għandna nibnu sistema ta' skrutinju bbażata fuq Eurojust kif hemm fl-artiklu 86 ta' trattati. Li għandna niżguraw bisħiħ li jkun hemm standards proċedurali komuni li jkun hemm impenn b'saħħtu għall standards ta' proċedura u għax-xogħol tal-prosekuturi pubbliċi fl-istati membri u naħseb ukoll li huwa importanti ħafna lill kollegi hawnhekk u aħna fil-Parlament Ewropew bis-saħħa ninlu skrutinju tal-proposti tal-Kommissjoni Ewropea għaliex proċedura mħaffa u hekk mhix possibbli. Naħseb li dan pass importanti ħafna m'għandniex naġlu wisq u m'għandniex nagħmluha mod ta' kaf kaf li ma jibnix il-fiduċa u li ma jibnix il-kooperazzjoni b'saħħitha mal-awtoritajiet tal-Istati membri. Naħseb li din stqarrija ċara. Grazzi. Grazzi. sur Mikkelsen minn Norveġa. Dear colleagues, uh, I would... Sinjura, sinjura, sinjura, skużani, sinjura Mikkelsen. Iva, nirringrazzja Parlament Ewropew ġalli laqadni laqa l-umma tal-istiden il-parlamentari norveġiżi biex jipparteċipaw l-agenda tpoġġi numru ta' punti importanti u topiċi ħafna. Issa jiena nixtieq nieħu l-opportunità illi insemmi kussin ta' impunità li għandha reati serji. Kultant għadna naraw illi reati serji bħal pereżempju abbuż sesswali dawn il-kriminali jħadbom mill pajjiż fejn u latti u jistabba f'pajjiż ieħor. Issa il-ftemi ta' soluzzjoni jgħinu ħafna ma jagħtux garanzija illi il-persuni kriminali jitres u l-qorti jemlu aktar faċli għax kultant il-kriminali jfittex refugju f'pajjiż illi m'għandux ftehim ta' estradizzjoni mal-pajjiż fejn tkun sar ir-rejat u dan iwassal l-impunità, eżempju ċar konkret. 2008 dan Norveġiż ġiet stuprata u maqtula f'Londra. Pulizija tal-Unit ħarġu mandat ta' arrest internazzjonali ta' persuna mill-Jemen illi ħarab lej pajizu, pero mem lebda ftajm ta' estradizzjoni bej il-Renju Unitu l-Jemen u sissa kull sforzi ta' estradizzjoni fallew u qiegħed hemmhekk f'pajizu protett minn l-autoritajiet tagħhom u eh, għadu liberu u kollox. Ġifiri hemm bżonn ta' awtorità imparzjali illi tejn l-istati membri sabiex jevitaw dawn it-tip ta' impunità f'każijiet serji transkonfinali ġi suġġerit ukoll il-Qorti Kriminali Internazzjonali se jkollha rwol biex twaqqaf din l-awtorità legali jiena nemmen li hemm bżonn iżjed xi jsir sabiex nittrattaw dawn il-każijiet kriminali transnazzjonali kwistjoni ta' impunità din hija ħaġa li jiena qajjimta wkoll fil-laqgħat tal-OSC u fil-PGAA. Nittama li diskussjoni fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja futura fl-Unjoni Ewropea tinkludi wkoll diskussjoni dwar kif il-pajjiżi Ewropej jistgħu jaħdmu flimkien sabiex jevvanzaw f'dawn il-każi kriminali transnazzjonali komplikati li jinvolvu pajjiżi terzi. Grazzi, grazzi ħafna l-onorevoli Gaskola mill-Italja fjoġbok. Grazzi. Jiena ħan ipprova nżomm fil-qosor ħafna u għalhekk ħansemmi fuq kwistjonijiet politiċi il bandix imma fuq naturi legali iva dwar prosekutur Ewropew. Jiena nishti għalek najt illi dina tkun l-ewwel darba li l-uffiċċju tal-prosekutur ħajkun qed jitkellem fuq affarijiet legali li huma li m'hemmx ta' bejnietom. U din hija kwestjoni serja, speċjalment il-problema tal modalità tal l-eżerċizzju tal-azzjoni penali kif ukoll il-kwistjoni tal-kompetenza. X'qed nipprova ngħid allura meta tkellem dwar l-eżerċizzju penali. Naħseb li hawnhekk ma x'qed nifhmu eżattament jekk il-Prosekutur Ewropew u x'ħaj kollu dan il-rwol ta' eh, eżerċizzazzjoni penali b'mod esklusivi nkella flimkien mal prosekuturi nazzjonali. Fi kollunkwe kas l-affarijiet ħajġu simplifikati xi prosekutur Ewropew ikollu rwol ta' kontrollu u koordinament ma' l-attivitajiet tal-uffiċċju l-oħra ta' prosekuzzjoni imma il-problemi legali mill-banda l-oħra jkunu serji ferm, speċjalment ħajwaslu għal għażla ta' kriterji u l-kriterji li waslu għas-serji kemm għal liġi sostanzjali kif ukoll għal liġi proċedurali li tiġi applikata. Jina kolli najtu kolli li din il-problema tal-azla illi għanda xtaqsam mal kwistjoni tal-fatti, tal-rejat u tal-inkjesti preliminari naħseb li kunu iktar gravi għaliex ħajwaslu problemi, għal problemi ta' kompetenza ta' territorju territorjali. Speċjalment ukoll meta din nitkellmu dwar reati transkonfinali, ta' natura transkonfinali li fija fissa diġà teżisti il-possibilità li dawn ir-reati jsiru postijiet differenti. U għalhekk wieħed irid jażel kif qed qabel liġi Eh, sostanzjali nazzjonali skont kriterji li jistgħu jkunu dawk tal-post fejn isiru jew tal-post fejn jiġi il-vittma persuna li għamlet ir-reati ġifieri hemm ħafna affarijiet elementi differenti li imbagħad wieħed irid jażel imbagħad hemm ukoll dawn il-xenari, dawn il-possibilitajiet komplikati ħafna li xem jista' jkun hemm ukoll konflitt ta' ġurisdizzjoni ta' kompetenza illi mhux dejjem faċli li wieħed isolvihom, speċjalment għax inti għandek ħafna stati involuti u hemm il-problema wkoll li toħroġ mill-possibilità li l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew jaħdem skont kodiċi penali Ewropew. Illi ifisser illi l-inkjesti preliminari normalment isiru mill-Uffiċċju Ewropew, allura ma f'dan il-każ is-sistema Ewropea tal-inkjesta preliminari trid tiġi issir f'koordinazzjoni ma' sistemi nazzjonali u ovvjament mista tkun faċli tagħmilha il koordinazzjoni għaliex wieħed irid iżomm f'moħħu wkoll il-livelli ta' garanzija differenti li jipprovdu l-istati membri differenti. U pereżempju fil-każ tal-Italja hemm biss mhux il-komplessità ta' garanziji li huma imma iċ-ċirkustanzi li pereżempju fl-Italja regoli f'artiklu 111 tal- kostituzzjoni dwar il-modalitajiet tal-proċess u jagħmel ukoll ċertu limiti, poġġi ċertu limiti fuq l-inkjesta. Nfakkarkom jekk ġobkom biex iżommu mal-ħin jgħid il-President għaliex vera qed jafas il-ħin u ħajkonna li kell li ħajġi servita eżatti wara seduta. U neġa' nfakkarkom milli wara nofsija mhux ħajkun hawn iżjed interpretazzjoni, jekk ġobkom żommu fil-qosor. Eh, Van Kosten. Sawa, grazzi ħafna fil-qosor minna ħatijaj. Nishtiq nir-ingrazzja li daw kolla li taw prezentazzjoni tal-li għamlu għam daqsek ċar, fuq il kustin ta' prosekutur publiku, jina rridu naraw kif ħan nimxu l-qoddim, kif ħan avvanzaw. U il-kollegi olandizi għana l-impressjoni li muxkul kulħadd kontent b'dana il-prosekutur pubbliku Ewropew wara kif nistgħu nżommu l-fatti li ġala darba ħajkun għam leppo. Kif nistgħu mbagħad mill milli jibdew jitrattaw ħafna iktar kompiti minn dak li hemm fil-mandat bażiku tagħhom. Forsi s-sur Kessler jista' jidilna xi ħaġa dwar dan, grazzi. Now, Mr. Kalist from Poland. Is-sur Kalist mill-Polonja. Grazzi ħafna, President. Din hija kwestjoni sew taħraq dan li id-diskutu l llum Imma il-mistoqsija l-anija jadin allura. Leppo, ħajkun jgħat jgħati garanzija ta' protezzjoni legali għaw nkalla ħad tkun edha biss tnidi l-investigazzjonijiet u l-inkjesti u tagħmel daw l-investigazzjonijiet. Din hija mistoqsija u l-għanija jiena li naħdem fuq ir-riforma tal-sistema ta' prosekuzzjoni pollakka Fil-Polonja ovvjament jina naħseb li l-prosekuzzjoni għandha titratta il-protezzjoni legali. Il-polizija wa dak li jiġba l-evidenza l-prosekuzzjoni tiddeċidi jekk għandix nidi jew l-investigazzjoni. Issa b'daw iż-żieda ta' setat aħna naħsbu li dan huwa l-unika approċċ aċċettabbli grazzi. Grazzi ħafna kellim li Miss Mirren Unit. Thank you, Chair. Grazzi President. Fissem il-House of Lords u l-Kumitat tal-Unjoni Ewropea fuq l-istituzzjonijiet ġudizzjarju ħazin ta' konsumatur nittama l-Renju Unit jibqa' parteċipant sieħ fl-Eurojust minkejja l-fatt li se jkun hemm l-opt-out mill- miżuri tal-GHA tal-Lisbona skont il-protokoll 36 il-parteċipazzjoni tagħna hija essenzjali amministrazzjoni tal-ġustizzja protezzjoni tal-ċittadini mill-perspettiva kemm renju Unit kif ukoll ta' l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. L-arranġament għal kontroll parlamentari u l-evalwazzjoni għandiġi deċiż parlamenti infushom u m'għandhomx ikunu suġġetti għal leġiżlazzjoni Ewropea il-kontroll parlamentari tal-Eurojust mandux, pero jirrikedu kol, jinvolvu kol il-kustjoni ta' operattivi għanna nużaw il-mekanizmi eżistenti għanna favur il-ġet, il-timijiet konġunti tal-investigazzjoni u dwar il-persekutur pubbliku għahna Ewropew għahna ma' il-komitat tiegħi m'għandux opinjoni ma' gvern tal-Unjoniet huwa kontra fi kwalunkwe każ irid ikun hemm referendum grazzi sur Maġiljanis bil-Greċja. Grazie President. Aħna naqblu mal kommenti li saru mill-kellima li smajna dal-ħodu, aħna nemnu li li s-sent tal-prosekutur eh, pubbliku Ewropa ikun kumpas kbir il-qoddim biex insaħħu l ġustizja fil- zona Ewropea. Se ikun xem xie sistema partikolari kif ħajaħdem eżattament dal offiċi kux ħaj ħajkun magħmul minn prosekuturi nazzjonali li jaħdmu b'mod dirett imbagħad mal-prosekutur Ewropew. Nasab, ma nafx, nasab tkun ideja tajba x'din jina għazla monta burokrazija li nafu kemm jiswew flus u kemm eh, jinvolvu ħin daw l-affarijiet. Jina nemmen ukoll li rejati kontra l il-budget tal-Unjoni Ewropea minn eh, permess tal-kutrabandu per eżempju tan-nies u l-immigrazzjoni illegali għandha wkoll tiġi inkluża f'xi tip ta' sistema xi lista dan jkun pasta jeplodim. Grazzi. Issa, Aħna hawnhekk qegħdin naħdmu fuq il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea per tal-liġi kriminali, ovvjament, u aħna għandna proposta wkoll illi trizzel firxa sħiħa ta' definizzjonijiet dwar ir-reati kriminali li diġu inklużi u sanzjonijiet illi jridu jkunu bħala standard minimo fl-istati membri kollha aħna qegħdin naħdmu dwar dan fakkarkom. Naddi issa assur Sensburg mill-Ġermanja. Grazzi. President, u koll wkoll tal-li ippermettejtu li kollegi mill-parlamenti nazzjonali differenti li jkunu jistaw jiġu għawijdu tagħhom. Fir-rigward tal-kooperazzjoni msaħħa, u relazzjoni ma relazzjoni tajba ma' parlamenti nazzjonali ħaġa importanti ferm anke jekk wieħed itħares li affarijiet li huma ta' kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea skont artiklu 86. Aħna bħala l-Bundestag tal-Ġermanja maħniex ħa nwarbuha kompletament din imma pjuttost kritiċi dwar dawn l-aspetti u il-liġi kriminali propju f'dak iġifiri li rigwajdi artiklu 86 aħna ħankunu għaddin insegu dan ix-xogħol mill-qrib għaliex f'artiklu 86 jgħidilna li aħna maħniex kompetenti biex nagħmlu dan ix-xogħol. Fir-rigward tal-organizzazzjoni leġittimità tal-prosekuzzjoni Ewropea naħseb li din tkun leġittimità differenti minn dik nazzjonali u hemm ħafna kwistjonijiet ta' dettall hawnhekk hemm ħafna irqaqat u drittijiet li wieħed irid jindirizza pereżempju kif jintużaw l-ew drittijiet viżavi kollegi nazzjonali, xogħol kontinwu bejn il-prosekuturi u l-pulizija. Naħseb li danha essenzjali għal xogħol investigattiv. Tajjeb biex jaħdmu flimkien l-entitajiet differenti. Issa, ir-relazzjonijiet komplessi kif ħa jiġu investigati da bot ċentrali, ċentralizzat, ħajkun hemm xi rwol differenti f'dak li għandu x'jaqsam ma' sorveljanza pereżempju bit-telefon. Me perspettiva ġermaniża aħna maħniex qegħdin naraw problemi b'ċertu każijiet iżda nixtiequ li l-Kummissjoni tirrifletti b'serjetà kbira dwar jekk jix tassew idea tajba li jkun hemm din il-proposta illi toħroġ eżattament qabel is-sajf għax aħna nixtiequ li jkollna tmien ġimgħat biex nistudjaw dawn l-aspetti. Grazzi tal-li tajtu l-mistoqsijiet tagħkom fil-qosor l-istess ħaġa tot tal-dan in-naħa tal-panel naf li kien hemm mistoqsijiet speċifiċi mod partikolari għal żewġ rappreżentanti hawnhekk l-ewro ġast tixtieq tindirizza xi punti inti mela. Però jekk joġobkom Eh, zammu mal-ħin, interpreti ġentilment għadin jitwina daqxej minuti zejda, nir-ingrazzja għom ta' dan jgħajt il-president, imma kjoġobkom għatin zammu fil-qosor. Fil-qosor, president, kustjon importanti din, nishtiqin għajem xi punti żgħar illi ġew indirizzati wkoll is-Sur Kessler. Aħna ovvjament hawnhekk qegħdin nittrattaw punt importanti. irritu ikollna diskussjoniet ma' l-Stati membri ġurisdizzjoni involuta, aħna għadin nimxu permess ta' dan l fiġu ta' prosekuturi għal xi tip ta' seta' trasferiti u fir-rigward tal kolleġjalità din hija importanti mbadwar li l-ambizzjoni li tkun realistika naħseb li dan għal uffiċċju tal-prosekutur pubbliku mhix xi ħaġa li ħadd tiġri fil-verità b'mod tajjeb utopja di dinja idealistika. Aħna f'termini operattivi naħsbu li fl-aħħar mill-aħħar ma hemm l-ebda appoġġ minnaħa tal-istati membri għal dan, ġifiri kolleġġalità. Mux ħat permetti li dan jsir u din il-proċedura investigattiva Eh, tista taddi u għalhekk importanti li nżomma f'maħna dil-ħaġejna smajtu ukoll il-membri tal parlamenti nazzjonali li tkellem u hemm bżonn naraw kif ħan organizzaw ruħna li dak li qegħdin nisimgħu minn għand il-Kummissjoni ma jseħħilna rasna xejn. Jridu nkomplu għaddejjin din komparazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew sabiex ikollna punti komuni li nista' nagħtu l-Kummissjoni. Grazzi. Is-sinjura m'għandix għalfej titkellem, inti s-surma sirma tixtieq titkellem inti wkoll, mela kellek xi punti speċifiċi dwar prosekutur pubbliku l-aħħar minuta għalik, sir Kessler. Jiena m'għandix l-ambizzjoni illi u laqas i-prova u ġibkom f'minuta għaliex frankament bittama li ma tipretendux illi weġibkom f'minuta. Jina nirringrazzja l kollha li tkellmu kemm minn hawnhekk minn fuq il-podium kemm il sala għaliex intom entuna sabiex billi tajtuna l-opinjoni u l-ħsibijiet tagħkom taħkom fuq din id-diskussjoni li għadha għaddejja fih dan il-Kummissjoni. Issa ġara darba l-Komissjoni kollha dokument un mbagħad hemmhekk tibda diskussjoni ta' veru flimkien mal-Parlament Ewropew, il-Parlamenti Nazzjonali u l-Kunsill, istati membri l-gvernijiet. Ħaġa loġika di, ġifieri ma nasolvu xejn f'minuta ovvjament. Issa fi kwalunkwe każ biex nirringrazzjakom dwar il-punti kollha il punti kolla li intom għajimtu tiġaħna konsidrawom ma għattom komx fil-diskors tijaj għax kull ma kelli għaxar minuti ma nishtiq nejdilkom il-koll u speċjament li sinjura Lebaj, il-kollega tijaj eh, direttur ġenerali jiena ħaddima tagħna niltaqgħu b'mod ġifiri regolari kull ġimgħa mal prosekuturi, mal avukati, mal gvernijiet, kultant anke mal parlamenti nazzjonali diġà. Qed konna dawn il-laqat informali Illum stess wara nofsinhar fil-fatt sejjer fi stat membru partikolari biex niddiskutu dwar dan kellna laqat mal-Prosekutur Ġenerali ta' Franza. U koll ġifi dawn huma affarijiet li tiġa qegħdin nikkonsidrawha maħna l-punti li tqajmu hawnhekk. Punt wieħed tal-assigurazzjoni forsi li ma semmejx fi preżentazzjoni tiegħi u li sa ċertu punti wieġeb xi mistoqsijiet li qajjimtu intom. Ovvjament il-prosekutur Ewropew ikun prosekutur fih nifsu sewwa ġifieri kwalunkwe azzjoni li jieħu jkun taħt kontroll ġudizzjarju, jkun hemm kontroll ta' mħallef, ġifri jkun hemm ir-revizjoni legali sħiħa li tapplika għal dak kollu li jagħmel il-prosekutur Ewropew u dispożizzjoni speċifika wkoll li tajt li hemm bżonn autorizzazzjoni awtorizzazzjoni ta' mħallef għal kwalunkwe tip ta' għodda intrusiva ta' investigazzjoni li ma li liġi ħat applika speċjalment il-Parlament Taljan tkellem il-liġi nazzjonali tal-pajjiż fejn qed issir l-investigazzjoni huwa liġi sostanzjali parzjali li semmejt inti President nirringrazzjak ta' dan, aħna ħan applikaw dik il-liġi tal-Istati membri iżda l-Kummissjoni Parlament Ewropew għedin jgħadmu sabiex ikollhom bażi komuni ġifiri il-direttiva PIF fuq il-liġi sostanzjali. Ġifiri għandna bżonn ta' bażi komuni ta' liġi sostanzjali kriminali fuq dawn it-tip ta' reati u aħna ħanużaw il-liġi kriminali proċedurali tal-istati membri. Ewropej, ġifiri, aħna ħankun għadin nużaw l għala standards possibli. l axħar sentenza mill assoċjazzjoni tal-bar. Grazie ħafna. Jiena fimt li ħafna minkom, specialment dawk li ġejjin mill-Parlamenti Nazzjonali, għandkom xi tħassib u kull minn interessant li jaqra f'aktar dettal jista issib l-sqarrija tal ecba fuq l-EPPO. Il-website hija ecba.org hemmhekk intom issibu l-indirizzi fejn tista' tikkuntattjawna u jiena nixtieq ngħidilkom li għandna nirrappreżent li s-ħobija tagħna tirrappreżenta iktar minn 35 stat tal-Konsil tal-Ewropa ġifiri nistaw tassew naqsmu l arfina espert tana fil-proċeduri kriminali dwar dan u jkun hemm ukoll xi eh, punti dwar l-sfond u sussidjarjetà. Grazzi ħafna, grazzi lill panelist, grazzi lill parteċipanti grazzi lill interpreti illi kienu tant ġentili magħna issa l-ikel qegħdin servuh issa l-ikla tajba fit-tlieta ta' wara nofsinhar nerġgħu niltaqgħu flimkien biex niddiskutu l-kooperazzjoni ġudizzjarja fuq affarijiet ċivili. Grazzi.